Good morning, colleagues. I'm going to begin the agenda with um, our... Lodwa tajba, kollegi, ser nibda il-diskussjoni billi nibdew nitrattaw il-punt fuq ir-revoka ta' ċerta qatti fil-qasam tal-libertà, sikurtà u ġustizzja. Infakarkom li m'għandix interpretazzjoni mill-Slovak u lejn l-Slovak u il-lingwi li semmejt il-biraħ minħabba nuqqas ta' risorsi. Eżis kollegi, l-ewwel punt ma rigward revoka ta' ċerta qatti huwa mm, suġġett tekniku mhuwiex l-iktar wieħed mhux l-iktar suġġett interessanti, probabbilment għalhekk jiena rapporter fuq dan is-suġġett. Madana kollu jiena ser nitratta il dan il-punt issa. Il-proposta tal-Kommissjoni fuq dawn iż-żewġ deċiżjonijiet u regolamenti li revokaw ċerta atti fil-qasam tal-kooperazzjoni Eh, tal-Pulizija u Ġudizzjarja jiġu mill-akki ta' Schengen. Fil-kontest ta' periodu ta' transizzjoni li issa ser jispiċċa l sejjaħ il għat 36 il-Kummissjoni qed tuża l-lodot legali li jeżistu fil-kooperazzjoni bejn pulizija u eh, ġudizzjarja u ġew identifikati uħut odot bħala obsoleti. U Dan minħabba li huma ta' natura temporanja fost l-oħrajn. Il-Kummissjoni resqet eh, pakket ta' tlet proposti sabiex nirrevokaw dawn l-azzi. Nixtieq nixbilkom l-attenzjoni li f'Diċembru li għadda l-koordinaturi qablu biex eh, jadottaw dawn ir-rapporti skont il-proċedura simplifikata jiġifieri regola 50 ta' regoli ta' proċedura. Nixtieq issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni sabiex jippreżentaw dawn il-proposti u nixtieq eh, għalhekk ngħaddi il-kelma lill-Kummissjoni appuntu biex jippreżenta dawn il-proposti. Jekk il-Kummissjoni t ehm, tippreżenta dawn il-proposti l-ewwel un mbagħad nagħmlu xi kummenti. Nitlob lill-Kummissjoni għalek biex tieħu l-kelma. Grazzi, Sur President. Nirringrazzjak ta' din l-opportunità biex nippreżentaw lil kumitat tagħkom il-proposta sabiex nirrevokaw dawn l-atti uh, obsoleti taħt it-tielet pilastru. Kif tafu dan huwa parti mill-eżerċizzju refit huwa marbut ukoll mal-protokoll 36, l-eżerċizzju tal-protokoll 36. F'diversi okkazjonijiet dispjegajna u dan il-komitat illi għaddejjin żewġ proċessi marbuta ma' protokoll 36. L-ewwel wieħed il- term il-tmim ta' dan il-periodu għall-atti uh, li kienu jeżistu qabel u illi spiċċaw f'Novembru 2013. It-tieni direzzjoni hija l-opt-out ta' Renju Unit taħt uh, parti 10 tal-protokoll 36. Il-kol kem aħna nafu l-pozizjoni tal-Renju Unit u għalek mustan u nitħlu fuq dan il-lum. Madana kollu fuq l-ewel aspet il-Komissjoni analizzat l-applikabilità tal-atti kollha f'dan il-qasam dan li xu importanti ħafna li nizguraw li kunem ċarezza marbuta ma' l-akita l-Unjoni Ewropea il-format ta' qabel il-Trattat tal-Lisbona fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-Pulizija u ġudizzjarja fil-qasam kriminali u importanti sabiex il-żona ta' libertà u sigurtà u ġustizzja tal-Unjoni Ewropea taħdem kif suppost. Għalhekk dan kollu jrid jiġi implementat mill-Istati Membri. Protokoll 36 jikkonferma f'artiklu 9 illi l-effetti legali tal-atti tal-Unjoni adottati għabbażi ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea qabel idħul fis-seħħ ta' Trattat tal-Lisbona għandhom jiġu preservati sakemm dawn l-atti jiġu revokati. Eh, annullati jew emendati. Bek, atti taħt it-telet permess taħt it-telet pilastru li ma ġewx lisbonizzati biex ngħidu hekk, issa jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea madana kollu hemm ċerta atti illi mhumiex aġġornati u madomx relevanti minħabba in-natura temporanja tagħhom jew inkella minħabba l-fatt li l-kontenut tagħhom issa jinsab fatti eh, oħrajn. Għalhekk il-Kummissjoni bdiet dan l-eżerċizzju ta' tindif biex ngħidu hekk biex it eh, ittejjeb l-affarijiet. Naħseb tiftakru li l-komunikazzjoni ta' Mejju dwar il dwar tilet pilastru kella lan illi tinforma l-istati membri dwar eh, xinuma l-kisbiet li jikseb l-ex tilet pilastru. Pala parti mill-eżerċizzju Refit ta' ġunju 2014, DG Home u DG Justice għamlu screening tal-aki fuq eh, kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija fil-qasam kriminali kemm l-aspetti marbuta ma' Schengen u kemm ma' dawk l-aspetti li mhumiex. U inkludiet ċerta għatti qed istudja ċerta qatti li jistgħu jiġu revokati. F'Novembru tas-sena li għaddiet il-Kummissjoni adottat tliet proposti sabiex tirrevoka 24 qatt. Aħna proponejna u koll xaħġa marbuta ma xaħġa li mijiex marbuta mal-Schengen u kienem seba taħt il-remit ta' DG Home u għattwieħed taħt il-responsabilta ta' DG Justice. Aħna wkoll proponejna erba atti ta' DJ Homes sabiex jiġu revokati u kien hemm deċiżjoni waħda marbuta ma' l-aki tal-ewwel pilastru ta' Schengen fejn aħna ipproponejna li jiġu revokati tnax il-lat dawn il-proposti ġew diskussi fil-Friends of the Presidency Group taħt protokoll 36 illi jissejjaħ eh, Pro Act u l-istati membri provdew l-input tagħhom għal dawn marbuta ma' dawn il-proposti. Wara li għamilna dan l-istudju, il-Konsil propona illi imbidlu il natura ta' żewġ deċiżjonijiet minn deċiżjonijiet għal regolamenti. Barra minn hekk jixtiequ li jbidlu it-titli ta' dawn il-proposti u suġġeraw ukoll illi inżidu erba atti fil-qasam tal-ġustizzja kriminali għal xieqaw taħt il-lista ta' dawk l-atti li huma obsoleti. Il-Kummissjoni tista' taqbel ma' dawn il-proposti xtaqna biss nejdulkom dana kollu illi l-Kummissjoni inizjalment ma qablitx fuq mal punt 978 fuq ir-revoka. Ir-raġuni hija illi il-Kommissjoni ma jidirlix illi qed illi huwa teknikament korrett illi dan il-punt jiġi meqjus bħala obsolet minħabba illi ma jaqax taħt il-direttiva tal-2014. Għalek, lat um, ehm, dan l-aspet legali jibqa japplika għal um, dawk iż-żewġ stati membri li ma jaqax taħt li AO. Madana kollu, uh, eh, din il permezz ta' din il-proposta ta' periodu tranzizjonali taħt artiklu 2 ta' regolament taħt il-laki li ma jqax ma jorboċ ma' Schengen. Il-Kummissjoni taqbel li l-EAW mux ser jibqa japplika bħala odda u dan sakem il-qafas jibqa' jeżisti taħt il-deċiżjoni qafas sakemm ma jkunx hemm proċedimenti eh, kriminali oħra li jiġu finalizzati. Għalhekk bħala parti minn dan l-eżerċizzju refit il-Kummissjoni tista' tiffinalizza din il-lista ta' aki li qed jibqa' fis-seħ sabiex natu aktar ċertezza legali marbuta mal-implementazzjoni ta' dan l-akki għalek aħna qed nistennew bil-ħerqa li nikkoperaw mal-Parlament Ewropew fil-proċedura li ser twassalna sabiex nadottaw dawn il-proposti sabiex nirrevokaw dawn l-atti li huma obsoleti u ser niprofdu aktar ċertezza legali għal pratikanti legali u għal avukati u nittamaw illi din l-adozzjoni issir mill-aktar fis possibbli. Grazzi ħafna. Nista' nitlob uh, eh, lill-Presidenza issa sabiex eh, tgħidilna daqsxejn kif inhuma l-affarijiet fih dan il-Kunsill. Grazzi ħafna Sur President, l-odwa tajba, onorevoli membri. Fil-fatt jiena ma tantx għandi xi ma dak li qalet il-Kummissjoni, bla dubju il-Kunsill il il kunsill ħadem fuq dawn il-files kif spiegatu l-Kummissjoni u fiħdan il-Kunsil bilna illi imbidlu it-tip ta' atti legali għal din jidher li għal-aktar għazla xirqa. Barra minnek bilna u kol illi uh, insemmu dawn l-atti kif għalet il-Kummissjoni, nerġaw insemmu Eh, dawn l-atti b'mod ieħor kif qalet il-Kummissjoni u nixtiequ illi wkoll ikun hemm tfassil tal lista ġdida barra minn hekk eh, nixtiequ wkoll nirrevokaw l-European Evidence Warrant minħabba illi din um, tapplika biss fil-kas ta' l-eċezzjoni ta' żewġ stati membri dak kollu li qed ser jiġi konfermat f'Koreper nar il-ħamis illi ġej u aħna nittamaw illi wara din il ħa nkunu nistaw naħdmu sabiex eh, nkomplu nidiskutu l-proposti tagħna magħkom u naslu għalftejn. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Wara dak li smajt l-Kummissjoni titkellem xtaqt nqajjem punt wieħed qabel ma naddi il-kelma lill-membri u l-servizzi legali. E, jidri li li jem eh, nuqasta konsistenza wahda mal-bazi legali l-azzjoni konġunta tal-Kunsil rigward il-ġlida kontra id-droga u traffikar ta' droga. Nishtiq inkunna fjekux legalment possibbli li tirrevoka dan l-att eh, meta hemm eh, eh, meta qed nittrattaw direttiva. Jiġifieri nixtieq inkun naf x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar dan. Grazzi, Sur President. L-att taħt li jrid jiġi revokat huwa bbażat fuq bażi legali ta' trattat artiklu 23 wieħed partikolarment illi ġi id-dizinjat sabiex jagħmel tajjeb għall adozzjoni ta' miżuri ta' armonizzazzjoni f'dan il-qasam permezz ta' loddot tradizzjonali ta' armonizzazzjoni illi huma direttiva. Issa qed nirrevokaw din il-deċiżjoni konġunta tal-Konsil speċifika, għalhekk m'hemmx bżonn li jkun hemm biċċa għodda ta' armonizzazzjoni. Bil-kontra, hemm bżonn illi nirrevokawha biċċa għodda illi tipprovdi applikazzjoni diretta u l-istrument li suppost jagħmel dan hija regolament, huwa regolament. Din hija l-analiżi legali illi wasal għalija is-servizz legali tal-Kunsill u tal-Kummissjoni u jidirli illi dan u għal aqwa mod biex naslu għal mira tagħna, jiġifieri dik ta' revoka permezz eh, ta' din il-deċiżjoni konġunta tal-Kunsill. Grazzi ħafna. Naħseb issa nistgħu nisimgħu mis-servizzi legali. Is-servizzi legali tagħna. Grazzi, Sur President, bla dubju bħalma għada kif qalet il komissjoni l-iskop ta' din il-proposta illi hija li nirrevokaw 24 att u dan għaliex jista' jwassal għal aktar aċċessibilità u trasparenza. U għalek din huwa passi li aħna nilqaw. Issa kien hemm diversi kwistjonijiet li ġew identifikati mis-servizzi legali fil- eh, analiżi preliminari tagħna. Waħda hija marbuta mal-bażi legali u l-oħra mal-forum tal-atti li inti semmejt ukoll. Mela rigward il-passi legali, il-Kummissjoni proponiet tlet atti illi jirrevokaw 24 att. Dan huwa possibbli ukoll eh, barmek huwa possibbli wkoll illi jiġu irrevokati att wieħed b'wieħed għaliex attualment kull proposta hija bbażata fuq eh, divers fuq numru differenti ta' bażijiet legali. It-tieni kwistjoni marbuta mal-bażi legali hija illi Mm, il-proposta tal-Kummissjoni titlob li ssir analiżi aktar dettaljata barra minn hekk titqisu koll li l-iskop ta' dawn il-proposti huma illi jirrevokaw ċerta atti obsoleti. Mm, bżonn huwa bażat fuq il-bażi legali u jista' joħodna lura għal prinċipju Principle of Conferral u um, dan jista' jiġi applikat sabiex nilqu il-mira ta' din il-proposta. Eh, salimma punt dan jista' jisir uh, eh, nistaw nisuħ illi affettwa sa ċerta punt il-kompetenza tal-Istati membri. Ġifri dan ukoll jista' jitqies meta nqisu il-bażi legali uh, li għandha tintuża. Mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll tal-forum il Kummissjoni proponiet ċerta proposti, il-Kunsill biddel dawn f'regolament uh, u xinu l-kas hemm proposta ma' t-tilet hemm xi ħaġa li torbot ma' tilet proposta huma artiklu 83 illi jgħid illi direttivi bisiġu adottati. Jiġifieri l-Kunsill identifika dan il-punt u introduċa premessa li spjega li f'dan il-każ partikolari wieħed jista' juża regolament flok direttiva issa xorta waħda din dan il- din il-ġustifika titlob analisi aktar dettaljata. Jiġifieri dawn huma żewġ kwistjonijiet li aħna wasalna għalihom f'din l-analisi preliminari tagħna. Grazzi. Grazzi u fil-fatt għal din l-analisi dettaljata ser um, nisolbu ftit aktar żmien. Barra minn hekk uh, rigward il-mistoqsijiet li kelli marbuta mal aw e um, nasab li l-Kummissjoni wiġbitni. Grazzi, Sur President, naħseb li dan huwa qasam interessanti ferm. Uh, u jina kontent, nkun kontent dejjem meta ċerta miżuri obsoleti jiġu eliminati, ma dana kollu interessat ukoll f'dak li għadu kif għalilna is-servizzi servizz legali għaliex nixtieq inkun ċar fuq dil kustjoni tal-bażi legali. Hawnhekk qed nirrevokaw nirrevokaw 24 qatt. U għadni kif smajt illi l-użu ta' direttiva jew regolament hija kwistjoni li qed tiġi diskussa Sawa qed ngħid jekk nassumi illi il-flessibilità li huma marbuta mad direttivi fil-fażi ta' implementazzjoni jibqgħu fis-seħħ fil-każ ta' revoka għaliex għawek joħroġ biċċar illi qed nirrevokaw xi ħaġa iżda din ma tistax tkun ma jistax ikun xi eżerċizzju li jsir biċċa biċċa jew inkella li jsir kif ġipu laħaq. Jekk ma dan il-proċess ta' revoka ma jsirx kif suppost, jista' ikun hemm lok għal konfużjoni. It-tieni mistoqsija li nixtieq instaqsija din. Dan huwa eżerċizzju ta' tindif. Kulħadd jieħu gost li l-affarijiet ikunu puliti u ndaf. E, Xejdulna il-Kommissjoni u l-Kunsill rigward il-kwistjonijiet marbuta ma' protokoll 36 ser nispiċċaw bċerta partijiet illi għadhom mhumiex kompletament indaf, jew dan huwa proċess illi għandu inaddaf kompletament eh, dan il-protokoll u ma nħallu l-ebda konfużjoni taħt, pila, taħt it-tielet pilastru. Skużawni jekk qed inkun daqshekk eh, preċis u jekk qed nibża, però naħseb illi ġara darbana din id-diskussjoni u importanti li nizguraw illi ma jkunx hemm elementi li kun għatfadal li nitrattawhom b'mod separat. Iva, u um, dan, dan, dan li semmejt inti fil-fat huwa importanti partikolarment b'rabta ma' protokoll 36, ma nafx is-servizzi legali tixtieq terġa' intervjeni però forsi l-ewwel aħjar jekk nagħdu l-kelma lill-Kummissjoni. Kummissjoni. Grazzi, Sur President. Mela, mill-lat ta' servizzi legali tal-Komissjoni, tal bla dupju huwa minnu li per esempio artiklu 83 ta' trattat, partikolarment it-tieni paragrafu jirreferi għad direttivi bħala lodot legali xirqa. Madonna kollu meta jissu għal xinu l-iskop li għal jagħmel referenza għad direttivi, eh, dan għaliex id-trattat jixtieq iħares lill-stati membri. Dan hawnhekk mhux il-każ, però mhux qed nindirizzaw ehm, dik il leġizlazzjoni fuq fil-fatt qed naqsu um, ehm, dawn din ir-responsabilità tal-Unjoni Ewropea għadu aktar fuq l-Istati Membri. U għalhekk is-servizzi legali tal-Kummissjoni jidirla illi ir-regolament l-qodda legali bħalma huwa regolament ma jkunx l-istrument xera. Rigward il-mistoqsija li ressa is-Sur Kirkhope, il-Kummissjoni għamlet screening dettaljat l akili akol li jaqa taħdan il-pilastru u provajna noqodu attenti kemm jista' jkun possibbli biex neliminaw dawk l-atti illi mandomx użu iktar jew għaliex huma temporani fi natura tagħhom jew inkella ġew sostituiti minn atti oħra. U jekk fimt il-mistoqsija tiegħek tajjeb, inti għamilt referenza wkoll għal jekk hemmx xi akki taħt it-tret pilastru illi japplika. Iva, bla dubju hemm ħafna minn dan l-akki illi ġiex illi għadu japplika li maġiġ sostituit minn atti oħra. U għalek, nishtiqnejt li mux il-kas illi l-atti formali legali kollha ta' qabel il-pre ta' qabel it-trattat ta' Lisbona eh, issa jistaw jiġu eliminati. Madana kollu dawn l-aki antik taħt it-telet pilastru issa qed jiġi suġġett għal skrutinju mill-Qorti tal-Ġustizzja u il-Komissjoni Ewropea qed tuża setat kollha biex tara illi l-Istati Membri huma konformità ma' l-applikazzjoni illi eh, huma marbuta ma' dawn l-atti legali. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna skużawni lill-Kummissjoni, jitkellem Sur President. Uh, Mela, issa għanna uh, opinjoni formali mill meta jkollna opinjoni formali minn naħa tal-servizzi legali tal-Parlament aħna nkunu nistaw nieħdu uh, nħabru il-pożizzjoni tagħna u nista' ngħid illi issa nistgħu nagħtu għal punt 13 li huwa r-rapport annwali fuq tal-2014 fuq taħriġ ġudizzjarju Ewropew. U għu kana prezentazzjoni mill-Kommissjoni nilqa il-kollegi mill-Kumitat Ġuri li siħbu maħna għal dan id-dibattitu tant importanti kif ta' fuq trattat tal-Lisbona tal-Unjoni Ewropea bażi legali għal azzjoni fil-qasam tal- liġi ċivili u kriminali u r-resoluzzjoni ta' ġunju 2010 u 2012 Eh, il-parla wara puntu dawn ir-riżoluzzjonijiet il-Parlament sejjaħ għal għatwaqif ta' kultura legali Ewropea li hija ta' prekwizit għal qasam ġudizzjarju Ewropew. Għanna u koll l-Sinjura Morillo minn DG Justice, anzi skużawni s-sur Morillo minn DG Justice li ser jisseħab maħna għawek. Approaches, I'll just introduce him. Who will now present Issa ser nippreżentaw fil-fatt ir-rapport tal-2014 dwar dan it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew u ser nisimaw jekk il-miri ambizjużi stabiliti mill-Kummissjoni uh, u ser jinkisbu. Mela nitolbok li tieħu l-kelma. you're ready. Yes, please, go ahead. So, Mr. Mela, Sur Morillo, jek joġbog. Thank you, thank you, President. Grazzi, grazie, President Sur Moraes. Mela, l-intenzjoni tiegħi hija li nitkellem bil-lingwa Franċiża u allura bil-permess tiegħek sur President naqleb għal Franċiż. Sinjuri, membri tal-Parlament Ewropew, huwa onur kbira lija illi nkellimkom illum. Ili sitt snin ma niġi hawnhekk fil-Parlament Ewropew u bekk e huwa jum eċitanti għalija. Mela, jina se nippreżenta r-rapport fuq it-taħriġ ġudizzjarju illi aħna fassalna minna tal-Kommissjoni u aħna nitu pjaċir niprezentaw dan il-rapport lil dan il-komitat. Fil-fatt aħna prezentajna wkoll dan il-rapport l komitat legali. Mela, qegħdin natu ħarsa lejn it-taħriġ li sar biex bekk aħna niksbu eh, l-anijiet tal-2020 illi l-Kummissjoni faslet fl-2011 fil-komunikazzjoni b'isem ta' fiduċa fil-ġustizzja Ewropea biex ikun hemm dimensjoni ġdida għat-taħriġ ġudizzjarju fl-Ewropa. ċinu lan ta' din il-komunikazzjoni? Il-komunikazzjoni dwar it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew wera għanijiet ambizzjużi biex intejbu il taħriġ ta' dawk li jaħdmu fil-qasam legali u fil-qasam tal-liġi Ewropea. Lan tana huwa illi nofs dawk illi jaħdmu fil-qasam tal-ġustizzja fl-Ewropa madwar 700.000 persuna illi kollhom xi tip ta' taħriġ fil-liġi Ewropea sal-2020. Għaliex? X'inhuwa l-valur miżjud ta' dana kollu? huwa l-benefiċċju illi natu taħriġ fil-liġi Ewropea? Naħseb taqblu l-koll miegħi illi il-liġi Ewropea tagħmel sens biss jekk din tiġi implementata u applikata fi sens taħħa illi wara kollox kienet l-idea oriġinali tal-oriġinatur. U allura xorta waħda però naraw li għandna sistemi legali li huma totalment differenti minn xulxin. Bekk huwa importanti illi nifmu kif din il-liġi speċifika hija applikabbli fl-Unjoni Ewropea u kif din il-liġi torbot ma' sistemi legali differenti kollha. Għalhekk it-taħriġ huwa taqstant importanti. Huwa importanti biex bekk naraw illi l-obligi u id-drittijiet li waslunna il-leġislazzjoni Ewropea tassew isiru realtajiet u anki huwa importanti għaliex irridu naċċertaw illi jkun hemm fiduċa reċiproka fis-sistemi legali. Jiena konvint illi li lin minn mekkanizmi formali par rikonoxximent reċiproku, din il-fiduċa hija wkoll essenzjali jekk irridu niffaċilitaw proċeduri transkonfenali kif ukoll għarfin reċiproku fi klim ieħor. Dana kollu jwassal għal zona Ewropea tal-ġustizzja. Issa, 700.000 professjonista, nutara, avokati, imħalfin, dawn il-professjonisti jeħtieġu taħriġ fil-liġi Ewropea. Ma jafux bizzejiet dwar il-liġi Ewropea. Dan huwa għan ambizzjuż ħafna li rridu niksbu u għan illi rrit jasal għal livelli kollha, livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali. Hemm it-taħriġ għal maġistrati u għal dawk illi jaħdmu fis-settur legali. Normalment dan it-taħriġ huwa fidejn l-Istati Membri, hija responsabilità tal-Istati Membri. Nafu illi iva l-lan huwa ambizjuż, u aħna għandna setat speċjali biex nofru taħriġ fil-kooperazzjoni legali kemm fl-aspett ċivili kif ukoll fl-aspett kriminali. It-trattati għandhom artikli 82 u 83 illi jiddikaw dana kollu mbagħad hemm il-finanzjament ukoll. Finanzjament illi wassal għal somma sostanzjali f'dan il-qasam. ċertament dan wkoll irid jasal għas-sistemi nazzjonali. Dan ir-rapport li qed nippreżentalkom illum għandu jkun biċċa għodda biex tassew natu rendu kont tal-sfidi qoddimna, natu rendu kont tal-progressjoni li seħħew fl-istati membri permezz ta' taħriċ. Issa xi punti ewlenin li ir-rapport joffri. L-ewwel, it-taħriġ ġudizzjarju fl-Ewropa għandu appoġġ konġunt politiku. Hawnhekk xtaqt infakkarkom il-konklużjonijiet tal konsil ta' Diċembru li għadda biex juri illi it-taħriġ ta' dawk li jaħdmu fil-qasam legali huwa għodda essenzjali biex insaħħu l-akki Ewropea. Jina u kol narra fl illi il-Parlament Ewropew ta' li kwistjoni ta' taħriġ ġudizzjarju. Laqa tana tal-lum hija evidenza ta' dan l-appoċ. Il-Kummissarju Ġerova eh, fisret illi hija tixtieq u kol tati ħajja ġdida li taħriċ ġudizzjarju kif semmit għawnek eh, f'Ottubru ta' sena l-oħra. Il-taħriċ tal-professjonisti fil-liġi Ewropea bekk hija priorità għall-istituzzjonijiet kollha Ewropej. u fid-diġi tiegħi aħna beħsiebna illi tassew niksbu taljan. Bekk, il-punt ewlieni hawnhekk huwa illi nagħmlu progress, nimxu l qoddim Illi mill-kliem naddu għal-fatti. Bekk, il-finanzjament, il-budget għal dana kollu se jkun 130 miljon euro għat taħriġ Ewropew fil-qasam ġudizzjarju. Sa ħafna minn dan il-finanzjament se jkollu forma ta' sussidji li jinataw li networks ġudizzjarji li intom tafu sewwa. Iżda għall-2014 aħna sejjaħna għal offerti sabiex ikonna finanzjament għal taħriġ legali. Palissa qegħdin nikkonkludu il-proċess ta' valutazzjoni, pero minissa nistgħu ngħidulkom li l-5 miljun euro għal dana kollu jiġu investiti f'numru ta' proġetti għal taħriġ transkonfinali fil-qasam legali. Aħna minna u koll sejħa l-offerti u proposti għat taħriġ ta' professjonisti budget mizjut ta' 5.5 miljon euro u ċertament Dan huwa punt importanti ħafna b'mod partikolari fil-ġita kontra terrorizmu. Issa, neħtieġu wkoll inqisu ir-realtajiet politiċi bekk. għal 2015 parti sostanzjali tal-programm trid tkun iddedikata għat taħriġ tal-professjonisti legali fil-ġlida kontra terrorizmu u radikalizzazzjoni. Aħna nixtiequ niffinanzjaw proġetti ta' taħriġ f'dan is-settur. Ġifieri il-ġlida kontra radikalizzazzjoni nixtiequ hawnhekk illi inħarġu il-maġistrati f'pieni alternattivi u possibiltajiet oħra simili. Fil-ġida kontra terrorizmu, nappoġġaw proġetti transkonfinali biex eh, nħarġu prosekuturi u anki imħalfin eh, flaqwa prassi biex niġidu terrorizmu fil-programm tagħna l-Kummissjoni Ewropea wkoll impenjat ruħa biex tiżviluppa s-sezzjoni ta' taħriġ fil-portal e-justice Dan il-portal huwa disponibbli għal daw kollha li jaħdmu fil-qasam legali u ċ-ċittadini kollha li jeħtieġu informazzjoni dwar is-sistema jew is-sistemi aħjar legali tal-istati membri individwali jew għal min jixtieq isib avukat jew notar fil-Unjoni Ewropea jew f'pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea. Bekk naħseb illi dan se jkun sit importanti għal ċittadini u għal professjonisti illi se jkollhom kuntatt ma' sistemi legali differenti minn tagħhom. Aħna wkoll se nfasslu rakkomandazzjoni biex namlu distribuzzjoni tal-aqwa prassi fil-taħriġ legali ċertament il-Parlament Ewropew ukoll ippropona proġett pilota fuq eh, dan il-punt u aħna wkoll naqblu għaliex it-taħriġ tajjeb iwassal għal ġustizzja adekwata u li taħdem kif suppost biex bekk ikun aktar fiduċja fis-sistema legali minn ħata ċittadini. Sinjuri, dawn l-inizjattivi xi jfissru, xi jsafru, xi saf sarfu. Meta nqablu ma' snin ta' qabel, id-data disponibbli hija aktar kompleta tofrinna aktar dettal. U allura dana jfisser li Iva mixin fi triq tajba biex niksbu eh, l anijiet tagħna. Iktar minn design elf professjonista kellhom xi tip ta' taħriġ ġudizzjarju u aktar minn 210.000 persuna u kol kellhom xi tip ta' taħriġ dan il-qasam dawn l-aħħar tliet snin. Bekk mixin ah, lejn il-għanijiet tagħna, jiġifieri li jkollna 700,000 persuna imħarġa fil-qasam ġudizzjarju sa l-2020. Iċ-ċifri dejjem qegħdin jiżdiedu sena wara oħra u Grazzi u kol sistemi tana ta' ġbir ta' dejta u anki għalix aktar persuni għedin jipparteċipaw u anki hemm aktar entitajiet u persuni li għedin jgħatu tali taħriġ l-Unjoni Ewropea. Iżda madana kollu riżultati ivarjaw minn stat membru għalliħor ejjan isu il-professjonisti differenti il-imħalfin prosekuturi għedin fuq qoddim u dana grazzi għal ħidma eccellenti tan netwerk Ewropew għal taħriġ ġudizzjarju kif semmejt dan huwa aħna dan huwa punt li aħna nissussidjaw kull sena il-vantaġġ ta' taħriġ fil-liġi Ewropea u it-taħriġ transkonfinali huma essenzjali biex tassew ikonna kultura ġudizzjarja Ewropea. Kif tafu mill-2014 taħriġ speċjali għall-imħalfin, anzi għall-maġistrati, biex bekk ikonna kultura komuni legali u jwassal ukoll għal networking biex is-sistema legali taħdem aħjar f'każijiet speċifiċi. Dan e, taħriġ il-maġistrati jifmu il-punti komuni u jitalmu kol mid-differenzi li jiltaqgħu magħhom bekk Aħna inħedġu l prosekuturi u l maġistrati kollha li ġew maħtura dan l-aħħar biex jipparteċipaw f'dan il-network u anki Kenna u koll Na il-Akeos mill-mitoloġija Griega illi irnexxielu jissolvi il-problemi u l-kwistjonijiet tal-allat mitoloġiċi infushom ukoll b'dan il-mod. U għawnek għamilt referenza klassika, iżda dana biex nuri u kol xinuma il-soluzzjonijiet. Mela, sfidi għaw l-enin issa irridu niġbru flimkien maġistrati mħalfin minn stati membri differenti biex noħol u arfin dwar id-dimensjoni Ewropea tan-netwerk biex bekk ikonna kooperazzjoni reċiproka bejn kulturi differenti legali. F'ċerti stati membri sfortunatament għatem xkiel għal partiċipazzjoni ta' maġistrati u imħalfin illi ġew imlaħqa dal-aħħar, dana jista' jkun minħabba wkoll nuqqas ta' riżorsi. Issa nutara. In-numru ta' partiċipanti fit-taħriġ tela għal numru ta' aktar minn 5,000 nutara illi ħadu sem fit-taħriġ is-sena l-oħra. Jiġifieri 20% tal-membri ta' din il-professjoni. għaliex jipparteċipaw fil-programm tal-ġustizja ċivili tal-Unjoni u dana kollu juri illi tassew edin naħsdu l-frott ta' dak li edin namlu. Importanti kolli kunem u ukoll taħriġ kontinwu għal dawk li jaħdmu fil-qrati, pero hemmhekk naraw illi ċifra hija biss ta' 10%. Xorta waħda però f'dawn il-professjonijiet li għadni kif semmejt hemm il-bżonn ta' taħriġ ukoll. U kol jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn uffiċjali tal-qorti ikollhom bżonn eh, jieħdu ħsieb każijiet ta' rati ta' stati membri oħra, anki uffiċjali illi jagħtu assistenta lil imħalfin bekk huma wkoll iridu jkunu jafu l-istandard ġudizzjarji f'dan il-qasam. Sinjuri biex nikkonkludi. Għad fadlinna x'namlu fir-rigward tal-bżonnijiet, l-identifikazzjoni wkoll ta' reċipjenti għal min jista' jiġi mħarreġ, irridu wkoll noħolqu aktar arfin dwar l-importanza tal-taħriġ ġudizzjarja u dan jrid ikun kollu parti minn strateġija. L-istati membri, l-istituzzjonijiet, dawk li provdu taħriġ u l-professjonijiet legali kollha jridu jikkooperaw. Minna ħatana bħala kommissjoni aħna sejrin inkomplu nifinanzjaw taħriġ transkonfinali forum ta' program ta' kwalità għolja. Se organizzaw konferenza għal dawk li jaħdmu fil-qrati u nkomplu nkejlu il-progress għabbażi ta' dan il-rapport illi aħna minnaħatana tagħna dejjem se nippruvaw intejbu minn sena l-oħra. Jena naħseb illi mux biss se niksbu seba' ta' elf persuna imħarġa, iżda anzi jirna xinna u koll E, naddu għal ċifri akbar. U għallura nittama bekk illi intom tabboġġawna, kif dejjem appoġġajtuna, anki permezz ta' risoluzzjonijiet ta'kom, u intom sħaħtu u kol dwar l-importanza ta' taħriġ għal dawk li jaħdmu fil-qasam ġudizzjarju. U anki brabta mal-programm pilota illi ġimnidi fl-2014. Bekk nkomplu, nittamaw li nkomplu dejjem insibu l-appoġġ tagħkom u toħolqu għarfien fost l-istati membri tagħkom dwar l-importanza ta' taħriġ fil-qasam legali. It-taħriġ huwa importanti, mux biss neħtieġu provvista ta' taħriġ ta' livell oli, iżda irridu ħafna partiċipanti u kol f'tali taħriġ biex bekk ikonna zona ta' ġustizja Ewropea fejn daw kollha voluti ikollhom garanzija illi il-professjonisti jafu sewwa il-kwistjonijiet Ewropej brabta mal ħidma tagħhom ġudizzjarja. Dan huwa tmir li aħna għandna natu l-ċittadini tagħna u punt importanti u kol għad demokrazija u l-ekonomiji tagħna. Jiena ċert li brida komuna ta' daw, komuni ta' daw kollha interessati jirnexxinna niksbu dawn l-anijiet komuni. Jiena nixtieq li fl-aħħar tal-mandat bħal ċakberi nistgħu nkantaw more than 2000 miles away. Get your kicks on Route 66. Grazzi ħafna. Thank you very much and um, you're absolutely right to say that. Iva, dek raġun meta tajt illi la poċ tana dejjem kienem il-kwalità għolja ta' taħriġ ġudizzjarja din hija xaġa importanti u xaġa li rajta hawnhekk f'dan il-Parlament. Ċertament, għandna ħafna avukati wkoll fuq dan il-kumitat iżda matul is-snin il-kompetenzi tagħna fuq dan il-kumitat hija kompetenza tagħna li dejjem kibret għandna kollegi hawnhekk ukoll mill-Kumitat Ġuri iżda l dawk li mhumiex avukati jew ġej mill settur legali il-ħidma legali tagħhom ukoll u rrit li s-situazzjoni saret iktar komplessa u allura il-mod kif aħna nifmu il-bżonnijiet tagħna illi konna fiduċa fil-proċeduri transkonfinali hija xi ħaġa essenzjali din hija kwistjoni kritika kemm il-darba rajna fejn ikun hemm kollas jekk ma jkunx hemm fiduċja u taħriġ u jekk taqraw ir-rapport taraw illi hemm tant inkonsistenzi fejn pajjiżi ma jibbatux eh, l-avukati tagħhom partikolari għal ċertu tip ta' taħriġ U allura naħseb il-mistoqsijiet tagħna għandhom ikunu aktar maturi għaliex qegħdin tarġu ħafna avukati issa u rridu wkoll naraw li jkun hemm kwalità għolja wkoll. Pala parlament bekk irridu naraw eżattament x'qed jaħdem għaliex issa qegħdin fażi aktar matura u allura dan huwa l-kumment tiegħi qabel ma niftu diskussjoni. Iżda naħseb li l-membri tagħna tassew qegħdin issa fi stadju aktar avvanzat Iżda dejjem urew eh, appoġġ kif dejjem semmejt inti wkoll. Mela, niftħu id-diskussjoni. Anna Gomez jekk joġbok. Thank you. It's uh, indeed a very interesting report and, um, and it's a very important work indeed and I'm, I'm pleased that... Grazie ħafna, grazie għal dan il-xol. Il E, dejjem kif semmejt inti aħna dejjem appoġġajna l-ħidma tagħkom dan il-qasam. Mela, mistoqsijiet tiegħi. Xi aspetti li inti semmejt fil-preżentazzjoni tiegħek. Mela, l-ewwel inti semmejt illi se tagħtu attenzjoni partikolari lit taħriġ għal professjonijiet tradizjonali brabta ma' terrorizmu, il-ġlida kontra terrorizmu, radikalizzazzjoni, l-estremizmu, ecc. Iva, punt importanti ħafna dan. Salima punt tista' u kol tatu attenzjoni lil dan il-qasam brabta ma l-użu ta' drittijiet fundamentali u strumenti fil-sfera Ewropea iżda wkoll strumenti oħra internazzjonali ta' drittijiet fundamentali li stati membri u kol jridu jirrispettaw. Għalix f'pajjiżi per eżempju, aħna ħafna drabi naraw illi aktar u iktar konna nduru lejn il-Kostituzzjoni illi jindika l-applikazzjoni ta' dawn strumenti internazzjonali għad drittijiet fundamentali, iżda għat memx sensibilita sħiħa għal firxa wiesa ta' strumenti u l-potenzjal li joffru, bekk huwa ta' sew importanti meta nindirizzaw il-terrorizmu u rridu nwaqfu ir-radikalizzazzjoni jew meta niġu biex natu pini għal radikalizzazzjoni rridu nqisu dan il-punt. Issa, puntiħor. Taħriċ fuq l-internet, cyber training, mux biss terrorizmu izdanki għal kriminalità organizzata. Per eżempju, il-ġida kontra korruzzjoni, il-ħassil tal-flus, finanzjament ta' terrorizmu. Hemm rekwiziti ta' taħriġ illi il-professjonisti jeħtieġu għaliex mhux biss għandhom dan l-arfin, issa lanqas mandom esperti li jistaw jappoġġawhom pek. Forsi dan huwa punt li qegħdin tikkunsidraw ukoll. Mela, il-kooperazzjoni ġudizzjarja fejn nifu li xuħut bil-stati membri għandhom pereżempju sistemi fejn naraw li jista' jkun hemm negozjati fil-qasam kriminali fejn jitlu l-vittmi eh, tal-korruzzjoni u dan jista' wkoll ixxekkel eh, twassil ta' ġustizzja f'stati membri oħra fil-Portugal għandna kwistjoni mal-ġustizzja Ġermaniża brabta ma' każ ta' beħ ta' submarines Ġermaniżi fejn fil-Ġermanja min ġi kundanat għal korruzzjoni u fil-Portugal ma seħxejn minn kejja l-fatt il investigazzjoni twila d-dejja u hemm min qed li ma kienx hemm kooperazzjoni min-naħa tal-Ġermaniżi, iżda mbagħad il-Ġermaniżi jgħidu li ma kienx hemm kooperazzjoni naħa tal-Portugal għax kien hemm ftehim anzi kien hemm liġi fil-Ġermanja li teppermetti xi ftehimiet konfidenzjali ma dawk ikkundannati minħabba korruzzjoni f'pajjiżi terzi bħal-kas tal-pajjiż tiegħi. Fl-aħħar. Issa qegħdin naraw aktar u aktar situazzjoni fejn naslu għal dawn is-sistemi ISDS. Il-situazzjoni għal soluzzjoni ġudizzjarja lilin mill-liġijiet tal-istat, jiġifieri. Kif nistaw f'dan il-mod? nippermettu situazzjoni fejn operaw f'dak il-qafas jew inkella niġġieldu tali qafas li fil-fema tiegħi huwa qafas li tassew jagħmel ħsara lil interessi tal-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea u anki fid-dinja kollha kemm grazzi. Miħa ġistaħat. Uh, Permettini nżid ngħid xi ħaġa oħra. Kif inti tiddeċidi rajt il-pie charts kif inti taqsam is-suġġetti ta' taħriġ, kif inti tiddeċidi mbagħad? dak li talem f'dak li hu proċedur, kwistjoni ta' proċedura. Ġifri liġi proċedurali, mbagħad il-liġi kriminali, allura mbagħad tħarreġ fuq il-liġi l-ġdida fuq il-ġelli da barranin, il-radikalizzazzjoni, kif inti tista' tiddeċidi fejn għandek talloka rizorsi għalix il-linja bażika għandha tkun li tħarreġ f'liġi proċedurali ta' l-istati membri differenti, il-liġi tal-konflitt kif tista' tiddeċidi u tajt li din hija situazzjoni preżenti fuq il-leġislazzjoni tal- rigward per eżempju l-ġelida baranin. Din hija l-mistoqsija tiegħi li nixtieq inżid ngħid. Issa nagħti l-kelma lil Brigitte. Grazzi tassew. Grazzi, Sur President. Meta aħna niddiskutu leġislazzjoni ġdida feħdan il-Parlament Ewropew, aħna dejjem najdu li l-prinċipju bażiku tal-kooperazzjoni tagħna u fis sfera legali hija fiduċa reċiproka u jien naħseb li l-fiduċa reċiproka hija xi ħaġa li mhix qiegħda biss hemmhekk ma tinvolvi li aħna l-kol naħdmu fl-imkien bejn l-istati membri differenti u għat fadal ħafna xogħol xisir f'dan il-qasam sabiex bekk aħna nistgħu nifmu il-sistemi differenti, pero anki biex narfu fejn aħna verament għanna bżon hidu azzjoni u fejn għanna bżon narmonizzaw. Intom għattu li l-imħalfin iridu jkunu konxi ta' tentativ li sa' jkunem speċjalment meta niġu għall aspett ta' sanzjonijiet, din hija xi ħaġa li ħna għajna nitkellmu fiħdan l-Parlament Ewropew fejn aħna nistgħu niċħdu l-libertà l-persuna ntfawu mill-ħabs u għalhekk aħna interessati ferm eh, li nisiru nafu dwaq xej dwar l-idejat ta'kom. Irritat meta nisma rigward il-gruppi differenti ta' avukati li kunu ser jihdu sen f'dan it-tip ta' taħliġ, pero prezentament l-attenzjoni għandha tinxteħet fuq l-imħalfin u l-prosekuturi pubbliċi. U minn dak li għattinti jider li hemm ammont ta' flus allokati għat taħriġ ta' l-imħalfin u l-prosekuturi pubbliċi, pero jina naħseb li professjonijiet oħra legali jeħtiġu jiġu imħarġa u kol. Inti hija tajt li memx biżiet avukati jiġu mħarġa li xforsi u aktar diffiċli li diffiċli jkollok li jom, jew minħabba li hemm pereżempju nuqqas ta' interess. Jew diffiċli biex tilħaqhom. Importanti li nkun nafu għalfejn ir-raġuni valida għaliex ħafna drabi smajna li kien hemm leġislazzjoni Ewropea fil-liġi kriminali. U ħafna avukati ma kienux marfa biżejjed fiha. U għalhekk aħna rridu nkunu nafu li eh, nafu li din l-isfera edha timbidel, edha tiżviluppa aktar, u għalek aħna rridu nistudjaw aktar minn qrib dan il-fattur. Punt ieħor, numru ta' nies ġifir professjonisti legali ta' minn stati membri differenti varja mod radikali u għalhekk nixtieq inkun naf ukoll jista' ximxi jitfid mal-fatt li l-Unjoni Ewropea, l-liġi Ewropea da tiġi implementata fil-pratika f'dawn l-istess pajjiżi jew inkella mhux possibbli li nortu dawn iż-żewġ aspetti fl-imkien b'xi mod jew ieħor, per nixtieq inkun naf għalfejn il-parteċipazzjoni qiegħda f'livell aktar għoli minn ċertu stati membri waqt li foħrajn jenqas. Issa nagħti l-kelma l-Honorable Kirchhoff. Iva, grazzi ta' sessu president, jina interessat f'din il-prezentazzjoni u fil-fat jina ma nafx sariċ referenza biex ikkunem kuntat mal-Bar Councils u anki soċjetà tal-liġi fidan l-Unjoni Ewropea. Bosta minn dawn l-organizzazzjonijiet diġa u jamlu sponsorships ta' ċertu programmi ta' taħriġ. Fil, per fl-Ingilterra u f'Wales, il-programmi ta' taħriġ ġew diversifikati f'organizzazzjoni kummerċjali uħut marbu marbuta ma' istituzzjoni akademiċi bħal universitajiet, però oħrajn imbnew eh, fuqanijiet kummerċjali, però l-proċess ta' taħriġ hija tem moddu diversifikat. Issa nixtieq nitlob għal komment dwar kemm kien hemm kooperazzjoni matul dan il-proċess, speċjalment minn dawk li qegħdin jorganizzaw l-istrutturi tal-eżamijiet, Eh, fl-Ingilterra u f'Wales kemm għal eh, l-eżamiet tal-bar kif ukoll għal avukati. Pal avukati na verament interessat li nirċevi din it-tweġiba u fil-fatt nixtieq inkun naf ukoll jekk dawn il-programmi ġewx miżjuda fil-programmi diġa eżistenti jessa kumi xazla jew le, kemm hemm finanzjament allokat biex jien il-dawn il-person li xtiju eh, japplikaw għal dawn tip ta' programmi. Jek inti tħares lejn ir-rapport, eh, ovvjament ir-rapport ma jitħolx dan il- dan id-dettal u fil-fattiva sur president għalek qed nagħmel din il-mistaqsija. Iva, inti dejjem tgħin, Sur Kirkov il-kommenti addizzjonali tiegħek. Iva, il- pajċar se teħarsu lejn l-istati membri u kif eh, kif u mam asma daw il-programmi ta' taħriġ u fil-fat l-Ingilterra ma titfaċċax f'dawn il- eh, pie charts u forsi dik hija raġuni għalfejn ma tidirx, forsi hija kwistjoni ta' finanzjament. Sa nagħti l-kelma lil Sophie Intveld. Iva, skużani, Sur President, għaliex ma kontx hawnhekk preżenti matul il-preżentazzjoni u għalhekk forsi l-mistoqsijiet tiegħi huma żejdax forsi inti diġà ndirizzaj dawn kwistjonijiet. Pero meta jina nħares lejn ir-rapport mal mela daqatajn jider li hemm aħbar tajba li xanna bosta nies li rċevew taħriġ, però fl-istess waqt jekk inħarsu lejn il-perċentwali u anki il-żmien li eh, wieħed qatta fuq il-liġi Ewropea nistgħu ngħidu li dan huwa pjuttost ħin limitat Briġit qalet ukoll li hemm differenzi kbar bejn l-istati membri u għalhekk jekk aħna nixtiequ jkollna din iż-żona komuni ta' sigurtà, libertà u ġustizzja livell eku u anki livell ta' l-istess kwalità fl-Unjoni Ewropea hija essenzjali biex timbena fiduċja bejn l-istati membri u anki bejn il-sistemi ġudizzjari tal-istati membri u għalhekk jiena kontet naħseb jekk intom tħossu li forsi hemm rida politika biżżejjed biex wet jinvesti f'dan il-fattura li xina qed nieħu din l-impressjoni li m'hemmx din rida politika. Ovvjament hija ħaġa tajba li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tinvesti f'dan it-tip ta' programm, però fl-aħħar mill-aħħar dan kollu huwa fl-interess tal-istati membri nfus timizzi wkoll għajem il-kwistjoni tal-organizzazzjoni professjonali, dawn ukoll għandhom interess li m'għandix tkun xi ħaġa li tiġi offerta mill-Kummissjoni, imma għandha tkun xi ħaġa li tiġi mitluba mill-professjonijiet infushom. U għalhekk nixtieq inkun naf kif intom qegħdin taraw l-interess u l-isforzi qed t minħata l-Istati membri. U x'ser tagħmel il-Kummissjoni biex issaħħaħ l-interess minħata l-Istati membri. Grazzi. Grazzi tassew. Grazzi Sofi tal-mistoqsijiet tiegħek. Issa nagħti l-kelma lill-Honorable Byers. Grazzi tassew, Iva jina u koll wasal tarta tal-ek ma konċ prezenti għal eh, prezentazzjoni sħiħa. U għalek forsi mux ser nistaqsi laħi mistoqsijiet, pero jina kontet nitkellem, nishtaqt nitkellem fuq il-leġizlazzjoni ambientali, ma nafx jekk hemm xi tip ta' taħriġ u edukazzjoni komuni li tiħu konsiderazzjoni l-leġizlazzjoni ambientali għaliex jider li kull fejn aħna meċin eh, din l ġizlazzjoni fl-istati membri edha tiġi drizzata mod differenti, na mort Spanja, bniġeja minn Spanja u indunajt li verament dak il-pajis umma l-mux qed segwu il-leġizlazzjoni ambientali komuni. U għalek xtaqt inkuna fjekk din ix, din u inkluża wkoll fit-taħriġ komuni u jekk taqax barra mill-ambitu għaliex wara kollox din hija leġiżlazzjoni affermi neċessarja. Din hemm mistoqsija supplementari taħriġ ġudizzjarju jindirizza politika. Forsi inti tista' tindirizza din il-kwissjoni li x bosta membri barra dan il-kumitat jistaqsu tip ta' politika qiegħda tiġi diskussa Eh, fil-politika legali tal-istati membri u xtaqna kunna fekkux biss eh, serjina ta' taħriġ fuq proċedura. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Hernandez. Iva, nixtieq uh, eh, namel mistoqsija rigward l isfond ta' attakki terroristiċi fl-Ewropa X'edha tagħmel l-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni hawnhekk, hawnhekk qed nitkellem dwar il-liġi ta' sanzjonijiet, ma nafx hekk għandkomx idea dwar programmi li jistgħu jaħdmu bot effib biex wieħed iħarreġ l-imħalfin f'dan il-qasam u anki biex nassikuraw li lan ikun biex nip prevjenu ir-radikalizzazzjoni. Mistoqsija sir oħra, nixtieq inkunna fl-opinjoni tiegħek jekk hux neċessarju li nespandu il-kompetenzi ta' l-Eurojust tal-pajzi oħra li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea bħal pereżempju t Turkija. Grazzi Teresa. Issa nagħti l-kelma lura lil eh, Sur Francesco Manillo. Grazzi tassew Sur President. Iwa, kummen ġenerali. L-iktar ħaġa essenzjali lan komuni u li kolna fiduċa reċiproka, speċjalment għal proċeduri transkonfinali fuq kwistjonijiet transkonfinali. Unek qed nitkellem mo partikolari fuq taħriġ. Tini punt. Tinsewx li l-budget tal-Unjoni Ewropea aħna għanna ċertu limiti fuqu għanna ċertu possibiltajiet biex aħna mbagħad inkunu nistgħu naslu għal professjonijiet legali fl-istati membri kollha. E, ovvjament din hija mira komuni għandna bżonn sforz komuni kemm il-budget tal-Unjoni Ewropea li jiġu um ukoll mill-istati membri anki bil-programmi ta' taħriġ interni u biex inwieġeb lil Sur Kirkop ovvjament bil-assoċjazzjonijiet eh, tal-bars ukoll Aħna tnaħdmu fl-imkien mal assoċjazzjoni tal-Ingilterra u anki ta' Wales. Ovvjament daw kuma xaktar xiktar interessati u qed nitkellem fuq l-istaċċezzjoni tiegħek, però qed nitkellem ukoll mod ġenerali fl-istati membri. Dawn huma l-aktar miftuħa sabiex jipparteċipaw f'taħriġ differenti. X'inhi id-diffikultà? Id-diffikultà ovvjament i li aħna għandna dejta fuq kwistjonijiet kbar Aħna għanna program interessanti rigward eh, taħriċ għal-imħalfin, speċjal imħalfin ġodda. Aħna jista' jkollna wkoll data komparativa rigward operazzjoni transkonfinali, l-idea li joġbitni ħafna li jkollna pereżempju imħallef Ġermaniż li jmur Franza u viċa versa, sabiex bekk ikollhom karriera, karriera Ewropew u jiftħu moħħom Jina kellin qata u kol sitt snin f'Madrid qabel ġejta hawnhekk u jina kont f'kuntat permanenti ma' bars associations u fil-fatt fl-esperjenza tiegħi jiena nista' ngħid li il-problema mhix li l-avukati jipparteċipaw inqas jew aktar, però għandhom taħriġ konkret ħafna preċiż. Meta inti tattendi taħriġ dwar il-kwistjoni ġodda fuq il-liġi tal-familja, Ovvjament l-impressjoni li tieħu ili il-Bar Association ta' Franza, l-Ingilterra, ecc. edin jaħdmu fuq il-liġi nazzjonali, pero hemm parti u kol mill-laki tal-Unjoni Ewropea li dan u kol ikun inkorporat fil-liġi, għalek il-punti għaj dan. Tkun ħaġa aktar faċli kiku aħna nistabilixxu taħriċ b'effett transkonfinali aktar mill-azzjoniet konkreti, reali. Però ovvjament da diffiċli biex wet ikejlu. Aħna nafu li fil-liġi, fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fl-istati membri, għall-imħalfin, għall-avukati, għall-notara, għall-bars, aħna għanna taħriġ permanenti li ikun parti mill-liġi Ewropea, però din il-liġi eh, din il-parti mill-liġi tal-Unjoni Ewropea ovvjament tħaddan ukoll e, eh, tinstaf fil-liġi nazzjonali. Mistoqsija preċiża tal-President rigward id-differenza li teżisti bejn liġi sostantiva, liġi proċedurali. Jina smajt il-kollegi li għamlu daw mistoqsinijiet tekniċi, issa aħna qegħdin nippruvaw namlu għażla għal talba ta' proposti għal 2015. diffiċ noħolqu distinzjoni bejn liġi oħra, pero aħna stabilixxejna prioritajiet. Qed nitkellmu dwar radikalizzazzjoni, tkellimna dwar il-ġida kontra terrorizmu, aħna qed nitkellmu dwar il-dimensjoni transkonfinali reali. Però f'dan il-punt ma nistax ikun aktar preċisa x'aħna għadna qed niffinalizzaw il-proġett ħari. Per nista' ngħidlek, Sur President, li fl-eżerċizzju li jmiss aħna xaktarx li rridu nipruvaw inkunu aktar konkreti fuq it-qassim ta' l-idea differenti. Jina ħat nota tal-puntijak u ser nevalwaw fl-imkien ma'kom meta l-preċedura ser tintem fl-2015 issa. Il-mistoqsija ta' Sinjura Gomez, Iva, naqbel miegħek fil-punti li semmejt u għajjemt. Fuq il-kwistjoni differenti ta' terrorizmu kontra l-użu ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, etc. Ovvjament, dawn huma il-marki essenzjali tagħna. Però x'nistgħu nagħmlu? Nistgħu nieħdu azzjoni mod ieħor le? Jingħad l-istess ħaġa lis sinjura Jimenez, però fil-taħriġ tagħna aħna qed nitkellmu dwar il-ġida kontra terrorizmu rispett ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem ovvjament dan huwa l-plastru ċentrali tal-azzjoni tagħna u għalhekk irid nassikura li fir rapport tal-2015 aħna nkun nistgħu niverifikaw dan. Rigward il-kwistjoni qiegħda tiddiskuti ċiberkriminalità, eċċetera. L-unika ħaġa nista' ngħidilkom u li fit-28 ta' April il-Kummissjoni ser tadotta strateġija fuq l-agenda ta' sigurta Ewropea u jiena ninsab perswas li intom tistaw issibu twiġibiet għal mistoqsijiet tagħkom, però daku li nista' ngħidilkom għalissa. Wara 28 ta' April mbagħad inkun nistgħu nibdew niddiskutu dwar dak l-aspett. Rigward il-kooperazzjoni ġudizzjari differenti Per eżempju għanna l-korruzzjoni, l-krim ta' organizzata, iva mekka l-ek raġun. Jina waħda mill-kwistjonijiet eh, din id-diskussjoni fuq rapport ta' Makkovej fuq il-kwissjoni tal-PIF. Hemmhekk aħna rridu verament naslu għal kompromess b'livell oli ta' ambizzjoni fil-proposta għal prosekutur pubbliku Ewropew u il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji. Aħna verament irridu niġġieldu sabiex ikollna proposta reali ambizjuża li xaħna rridu li nuru li qed niġildu kontra l-korruzzjoni għandna bżonn prosekutur veru kapaċi biex jikkoordina l-investigazzjonijiet, kapaċi li jagħti istruzzjonijiet u li kapaċi jipproteġi l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Però mhix kwistjoni tal-lum, pero flaqat oħra ser niddiskutu din il-kwistjoni fid-dettal, il-professjoni professjoni legali u ġita kontra terrorizmu. Jina ser naddi għal mistoqsija ta' Sinjura Jimenez. Nix niwieġeb il-Teresa u ħan nitkellem l-Ispanjol issa. Il-kwistjoni li nassikuraw li aħna jkollna politika preventiva kontra ir-radikalizzazzjoni u li nħarġu n-nies fi sistemi tal-ħabs. Dija xi ħaġa li aħna qegħdin narawha ta' kuljum in-nies li jkunu suscettibbli għal radikalizzazzjoni għal xiġu marginalizzati mill-soċjetà rridu nassikuraw li din tkun parti ċentrali mill-programmi ta' taħriġ tagħna. Dan huwa metodu li kollega ħor kellimkom dwar dan. Aħna qegħdin niġbru l-aħjar prassi mill-istati membri ta' kif dan kollu qed jaħdem Pereżempju fil-sistema tal-ħabs tal-Ingilterra, hemm imams fil-ħabs u dinja xi ħaġa li aħna nistaw nistudjaw aktar bil-qrib. U rridu u koll nużaw il-soft um, law biex najdu hekk. Din għandha tkun partija ċentrali u koll mit-taħriġ tagħna. Anki għas sistemi ta' ħabs li ta' sikura li il-ġustizzja mhix biss ta' kastik imma tista' tiġi koll użata bħala prevenzjoni. Recipro fiduċa reċiproka. E, Ovvjament aħna għadna t-nġildu biex ikon aktar fiduċa reċiproka, jena niftakar li meta bdejt eh, naħdem fuq daw il-kwistjonijiet ta' affarijiet interni, dan kien taħt il-kabinet ta' Sur Vitorino fis-sena 2000 u konna verament kontenti bil-pjantazzjoni komuni fuq il-fiduċa reċiproka għaddew 15-il sena u f'termini storiċi ovvjament 15 sena ma' xejn u ħasar inkomplu bil-ġlida tagħna. Nittamaw li aħna nkunu nistgħu dejjem niksbu appoġġ min-naħa tagħkom fuq il-gruppi professjonali differenti li Sinjura Sipil. Hawnhekk qed nitkellem dwar ċertu prosekuturi, aħna t-nejdu li għanna iktar minn 20.000 prosekutur għanna ħafna azzjoni ta' taħriġ, pero aħna noddu il-taħriġ differenti għall assoċjazzjonijiet professjonali pal l-assoċjazzjoni il-Bar Associations. Aħna għanna madwar 40.000 program ta' taħriġ, persuna li tattendi daw il-program ta' taħriġ. Pero, fl-opinjoni tijaj, aħna għanna fil-fat dinja l-iktar ħaġa klassika u l-iktar aspett importanti f'dan kollu għanna bżonna proċ li jibda minn isfel għal fuq aktar mill li jibda minn fuq għal isfel. Rigward l-ħar mistoqsija, jekk hemmx parallelizmu bejn l-istati membri differenti rigward taħriġ u differenza fuq l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Ma nasibx li hemm daqshekk differenza. Eh, din dvarja fil-ġeometrija tagħha, dependi kollox mis-sitwazzjoni, dippendi mis-sistemi nazzjonali, dipendi mill-importanza tal- aċċazzjoni legali fil-pajjiż, però m'hemmx parallelizmi. Assigurakom li ser ikollna aktar data konkreta fir-rapport li ser noħorġu, però sa fejna fien mm, ma naħsibx dan l-każ fis-sistema preżenti. Għalhekk jiena naħseb li eh, ġibt il-mistoqsijiet tagħkom rigward il-Bar Associations. Signora Sibel, Issa ser nitkellem eh, bil-Franċiż, irid ikun hemm rida politika. Il-mistoqsija tiegħek kienet jekk verament nistgħux narmonizzaw il-livelli differenti ta' taħriġ. Le, ma nistgħux nagħmlek għax m'għandix il-kompetenza, però sinċerament jiena naħseb li kulħadd fem li sabiex ikollok imħalfin tajbin, prosekuturi tajbin, nutara tajbin, inti titħarġhom fuq eh, il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Aħna ninsabu fi it tajba biex naslu għal dan l-aspett u dan il-għan. Jiena ninsisti li il-Bar Association, l-Assoċjazzjoni Professjonisti, huma verament il-partijiet interessanti f'din il-kwistjoni u il-preżenza tagħhom hija essenzjali. Signora Zavalios, taħriġ fuq fuq il- il-liġi ambientali jew reati ambientali. Dawn jinsabu fil-fatt inklużi u ma koperti fil-programmi ta' taħriġ. U ma nixiex nuqot natik ħafna informazzjoni, pero wara 28 ta' april il reati ambientali ser jisiru parti importanti mis strategija ta' sigurta. Signora Jimenez, jena naħseb li weġibt il-mistoqsija tijak rridu nestendu l-kompetenzi ta' l-Eurojust, aħna palissa din niddiskutu magħhom biex naraw eżattament il-kooperazzjoni esterna li teżisti u fil-fatt aħna nistaw eh, nimpenjaw ruħna ma' persuni oħra u kol. Grazzi ta' sewa eh, tal-li weġibt il-mistoqsijiet tijak, inti tista' tara l-interess fost il-membri tana, avukati u anki dawk li mumiex. Aħna bnejna track record f'dan il-kumitat interessati fil-taħriġ ġudizzjarju nifmu kol importanza tiegħu u ser nżommu kol attenzjoni kbira. Flimkien manki l-Kummissarju Jirova, inti tista' tqajjem dan l-aspett ukoll mal-Kummissjoni mal-Kummissarju Prinċipali. U fil-fatt Irridu nirringrazzjaw ukoll, nirringrazzjaw lilek għal prezentazzjoni u ser inkomplu naħdmu fuq dan il-qasam. Grazzi eżis kollegi, issa ser u għal 10 minuti sabiex nistanew iż-żewġ rapporters biex jiġu fostna u jibdew il-punt li jmiss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 għanna Colleagues, um, take your seat. Kollegi, nitlobkom li tiħdu postkom, ħalli nibdew. Grazzi Thomas, ta' dak, ta' dik lajnuna minna Bla dubju enet, enet mux ħazin. Tajab. Mela, kollegi, jekk jġobkom ħudu postkom, ser eh, eh, inkomplu bil-rapport strateġiku fuq is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-bżonn għal approċċ holistiku lejn il-kwistjoni tal-migrazzjoni. Jiena ta' sew onorat li għal dan l-ewwel skambju ta' femiet għandna fostna Dimitris Avrapopoulos, il-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċittadinanza u il-Dr. Eh, Lawrence Gonzi, l-ex prim Ministru għal Malta kif ukoll il-Segretarju tal-Istat Parlamentari għall affarijiet tal-Unjoni Ewropea is-Sinjura Kalnina Lukashevika. Eżis kollegi, ilna nistennew ħafna dan il-moment għal diskussjoni fuq il-bżon ta' approċċ holistiku għal migrazzjoni. Dan huwa rapport estremament importanti għalina. Għanna għek żewġ rapporters, is-Sinjura Roberta Mezzola u Sinjura Cecil Kienge, illi ser juru l-importanza ta' din il-biċċa xogħol. Bħala komitat nifmu l-importanza kemm tal-migrazzjoni bħala kwistjoni holistika u nifmu kol l-importanza ta' dak li qed jiġri fil-Mediterran Madana kollu għanna bżon soluzzjoni holistika għal dak li qed jiġri. Dan huwa il-moment sabiex naħdmu fl-imkien bħala komitat u nippruvaw nikspu soluzzjonijiet għal soluzzjoni illi ċittadini madwar il-Mediterran iħossu li hija soluzzjoni importantissima u importanti għal parlament kollu kemmu. Għalhekk dan huwa l-ewwel eh, opportunità għal skambju ta' fimid biex nidentifikaw il-prioritajiet tagħna fil-preżenza l-ewwel qabel kollox tal-Kummissarju kif ukoll taż-żewġ eh, persuni li jinsabu mistidna magħna hawnhekk. Għalhekk, kif għettilkom għandna iż-żewġ rapporters postna ta' żewġ gruppi politiċi l-aktar kbar, pero qabel ma nisma' lilhom nixtieq eh, Eh, nejdilkom illi wara li jitkelmu il-rapporters nixti eh, kelma, kelmtejn nisma kantejn minn eh, sur komissarju kif ukoll minn sur Lawrence Gonzi sabiex jgħidilna x'ifisser fisser għal wieħed mill-pajjiżi l-aktar affettwati fil-Mediterran xi fisser tassew u x'inhuma il-pressjonijiet li qed jinħassu fil-Mediterran u x'inhuma l-aspetti l-aktar pratiċi illi qed jesperjenzaw dawn l-istati membri. Għalek, eh, bla minn, nishtiq eh, nibda nad il-kelma l-rapporters sabiex jgħidulna li mumma s-sujġeti prinċipali li ħa jindirizzaw. Nibda l-ewel mis-senjura Metzola, un-bat mis-senjura Kienge. Għalek, jekk joġbok, il-sinjura Metzola l-ewel, jekk joġbok, ejdinna xinuma il-femit tijak fuq il-rapport. Grazzi Claude, grazzi lill-Kummissarju kif ukoll lill-ex Prim Ministru ta' Malta u anka lill-Sinjura Lukaċevika. Illum e, ser nitkellem bl-Ingliż. Il- L-avvenimenti li ġraw fl-ħar ġranet fil-Mediterran juruna kemmu kruċali għall-Ewropa sabiex eh, kolla pozizjoni fuq il-migrazzjoni u tmur li lem mill-kondoljanzi fuq Twitter u ċerta kondoljanzi bojta u naddu għall-azzjoni. Fil-fatt huwa diġà tard wis għall-eluf ta' persuni li metu fil-Mediterran. L-Istati membri għadhom qed ikomplu jisqu fuq eh, fatturi Illi jeżistu u sadan it-tant qed insibu korpi fil-baħar tal-Mediterran. Sada l-odu stess il-ġurnali f'pajjiżi u f'pajjiżi viċin tiegħi qed ikomplu jgħidu kemm hija gravi din il-problema. Hija ħasra li reġa' wasal sajf ieħor u din il-problema ta' teżisti. Meta jinġejt fil-Parlament Ewropew sentejn ilu jingħed li l immigrazzjoni għandha bżonn ta' soluzzjoni Ewropea. Di mhix kwistjoni ta' Malta jew l-Italja jew il-Greċja, iżda ta' kull stat membru ta' tal-Unjoni Ewropea. Iżda għaddew sentejn u dan il-messaġġ waqa' fuq nejn torox. Is-sinjali silu jeżistu fl-aħħar xhur smajna dwar twissijiet diversi mill-NGOs, mill-ġnus maquda u mill-aġenziji tagħna stess illi il-sitwazzjoni fil-Libja tfisser li ser jkomplu nikbru il-flussi migratorji. Aħna sibna il-fondi, ir-rieda politika u lassi sabiex neliminaw l-piraterija fil-kosta ta' Somalia, iżda mhux qed nużaw l-istess Eh, għodot sabiex nindirizzaw il-problema tal-migrazzjoni bl-istess importanza. Mux qed intuwa biżiet importanza. Għalek, illum qed niprezentaw dan il-rapport minn zewċ rapporters u importanti ħafna illi mal-kummissarji nħarsu lejn kull aspett tal-migrazzjoni u tal-azil u nibatu messaċ b'saħħtu illi l-Ewropa tinsab magħhom u mhux ser nippermettu illi il-Mediterran ser ikompli ikun ċimiterju illi jilqa' fih persuni li sfortunatament qed jitilfu ħajjithom. Dan ir-rapport tagħna ser jipprova jindirizza kemm id-dimensjoni interna kif ukoll esterna ta' din il-kwistjoni u ser nippruvaw ninvolvu il-gruppi politiċi kollha li jixtiequ jipparteċipaw. Il-messaġġ tagħna ma jistax ikun wieħed ta' ħasra iżda aħna rridu nibatu messaġġ illi aħna bħala parlament ninsabu flimkien u għalek li jiena flimkien ma' Sinjura Kenge bilna li naħdmu flimkien. Aħna nishtuq li dan il-rapport ikun wieħed holistiku u li jitratta mm, bis-solidarjetà ma dawk il-pajjiżi l-aktar affettwati u naraw kif nistgħu nkomplu nejnu il-tfittxija eh, u salvataġġ u nkomplu neliminaw il- Eh, sabiex intaffu l-problema tal-kriminalità organizzata kif ukoll intejbu s-sistema ta' azil nindirizzaw ir-rotot tal-migrazzjoni fl-aktar stati membri affettwati u naraw xinu ma dawk il-sitwazzjonijiet eh, illi jistgħu ittaffu din il-problema intejbu il-politika ta' ritorn u ta' settiljar u nejnu natu appoċ umanitarju l-istati membri l-aktar affettwati u naraw kif il- um, il-budgets eh, tal tal-pajjiżi tagħna jiġu użati bl-aħjar mod. Barra minn hekk minħabba l-fenomenu l-ġdid tal-ghost trips fil-Mediterran aħna nista' nafu li huma l-suġġett il-kwistjonijiet l-iktar importanti u kif kif tista' tagħmel biex il-Frontex tindirezza din il-problema. Fl-2012 kien hemm um, 650 elf uh, applikazzjoni uh, meta imqabla ma li kienet zieda meta imqabla qabla mal-2013 mm, irridu nistennew zieda eh, minħabba l-problemi u taqlib li hemm fil-Libja u rridu niżguraw li l-aġenziji tagħna jkollhom biżejjed resources sabiex indirizzaw din il-kwistjoni bl-aktar mod adekwat. Qed nismaw kull ma jmur il-bżonn ta' aktar solidarjetà ma' dawk l-istati membri illi jaffaċċaw l-iktar impatt, iħossu l-aktar impatt tal-migrazzjoni u l-impatt u bilina Maltija ma nistax ma nisħax fuq dan l-aspett. Dak li qed jiġri fil-Mediterran hija konsekwenza diretta ta' dak li qed jiġri fil-Libja u fil-Afrika subsaharjana. Iridu nejnu lil din lil dawn iż-żoni sabiex jiqumu fuq saqajhom. Sa dan iż-żmien il-risposta eh, mhijiex il-fat li l-Europa trid tisservi ta' fortizza. Jekk aħna ninjoraw li huma l-fatturi l-iktar importanti mhux ser naslu għal soluzzjoni. Biex nikonkludi, wara traġedja ta' Lampedusa fl-2013 il-Parlament Ewropew aħna jiġifieri għaddejna rezoluzzjoni trans eh, partitika U wara retorika kollha jiena pretendejt illi l-istati membri ser jagħmlu xi ħaġa fil-prattika iżda għadhom m'għamlu xejn, xejn biżejjed għal-menu. Is-soluzzjoni hija li naħdmu flimkien u nikkooperaw sabiex naslu għal soluzzjoni. Jina kuntenta bil-kooperazzjoni Diġa anka ma' Sinjura Kienge u ma' Shadow Rapporters identifikajna oqsma li fihom nixtiequ naħdmu. Se nkunu qed naħorġu dokumenti eh, dokument ta' ħidma fuq diversi kapitli ta' dan ir-rapport se nkunu qed naħdmu fuq dan flimkien. L-idea hija illi l-azil u l-immigrazzjoni jixir il-om risposta aħjar mill-Parlament Ewropew mill-Ewropa u kemm jiena kif ukoll is-Sinjura Kenge lesti li naħdmu sabiex insibu soluzzjoni biex eventwalment l-Unjoni Ewropea tasal fejn nixtiequ li tasal u jiena ottimista. Grazzi ħafna. Issa nadil kelma lil korrapporter Sinjura Cecil Kienge. Grazzi, grazzi ħafna Claude. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lill-Komissarju Avramopoulos kif ukoll l-ex Prim Ministru Sur Lawrence Gonzi u s-Sinjura Kalnina Lukas Ċevika. Ser naddi issa għal lingwa nativa tiegħi Italjan. Nishtiq nejdilkom u kol xkienet il-metodologija ta' xoħl sabiex wasalna dak li huwa il-kontenut u xinu ma l-proposti tagħna. Il-mira sabiex naslu għal pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li jaqblu magħha il-gruppi politiċi kollha waslitna u hemm bżonn illi sam il-bidunet kif smajtu anka mill-rapporter tal-kollega tiegħi mir-rapport skużani tal-kollega tiegħi illi illi ħdimna naħdmu fuq dan l-abbozz ta' rapport. Nirringrazzja diġà eh, minissa lil rapporters illi diġà enuna, però nixtieq ngħid illi din eh, dan il-qsim ta' xogħol mhijiex strettament personalizzata. Fil-fatt nixtieq nisħaq mill-ġdid fuq il-fatt illi l-ebda qasam ma japplika għal rett għal shadow rapporter jew għal korrapporter wieħed, jiena qed nagħti lil kulħadd l-opportunità u nisħaq fuq din il-kelma, l-kelma opportunità illi jresqu proposti ta' emenda illi kemm jiena kif ukoll kollega tiegħi Mezzola se nkunu qed nikkonsidraw magħkom rigward il-kalendarju. Naħseb illi ta' min wieħed jagħmel referenza għal dan qed jistennewna xhur ta' ħidma bla eda biex naslu għal votazzjoni fuq dan l-own initiative report fl ħar ta' din is-sena. Fil-fatt eh, anka fil-Kumitat Libe ser jkunem hemm smigħ pubbliku, round tables, diskussjonijiet ta' studju u eh, diskussjonijiet f'postijiet bħal per eżempju Tunizija u anka nitrattaw suġġetti bħal per eżempju l-operazzjoni Mare Nostrum. U il-punt ta' forza ta' dan l-Own Initiative Report huwa puntu bidla fl-approċ ta' dan il-fenomenu migratorju, fenomenu li għandu diversi uh, dimensjonijiet u jrid jiġi ġestit u mhux Eh, naħsbu biss illi nitfaħ taħt it-tapit. Jekk aħna sempliċement niddeċidu illi nalqu l-frontieri tagħna, nkunu biss qed inkunu ipokriti. Kull ma jmur dejjem aktar kif smajtu anke mill-kollega tiegħi, spiss norbtu il-kelma krizi mal-kelma migrazzjoni. Nejdu illi l-Europa qed taffaċċa krizi migratorja u fil-fatt il-krizi torbot mal-250.000 persuna illi jaslu minar permess ta' soġġorn. Il-wasla ta' dawn il-250.000 persuna f'komunità ta' 5 500 miljon mi eh, persuna miex krizi u anka li l-kontinent tana huwa kontinent li jista' jagħmel tajjeb għal din il-sitwazzjoni. Eh, Il-problema hija innuqas ta' eh, istrumenti politiċi li sabiex nilqaw din il-krizi biex ngħidu hekk li teżisti u għalhekk dan ir-rapport fl-opinjoni tiegħi għandu jkun importanti sabiex jirnexxilna għalmenu poġġu sissin għal tmim ta' din il-krizi. Darba l dejjem rridu noħorġu minn din il-loġika u l-ħsieb ta' emerġenza li teżisti u li dominat f'dawn l-aħħar snin. U bir-riżultati li wasalna li fil-passat, 470 persuna tilfu ħajjithom mill-bidu ta' din is-sena, kien hemm 3500 persuna tilfu ħajjithom fl-2013. U f'dawn ħarġranet ġranet fil-kanal ta' Sqalija ġew eh, salvati 5629 persuna mill-forzi Italjani. Jiġifieri fit-territorju tagħna fl-Italja ġiġa il-ċentri ta' akkojenza laħqu il- total massimo ta' persuni li jistaw jospitaw dan il-fenomenu ma nistawx nsolvuh billi noqdu nużaw jew nsibu slogans, irridu naslu għal azzjonijiet konkreti f'dawk tmin oqsma li bilna dwarhom sabiex nagħmlu ġestjoni ta' dan il-fenomenu. Eh, biex hekk fuq fuq nippruva ngħidilkom li huma daw l-oqsma, aħna ngħidu li l-ewwel qabel kollox irid ikun hemm il-ħarsin tal-persuni. Dan irid ikun fil-qalba ta' kull politika, mhux aċċettabbli li l-Mediterran ikun ikompli servi ta' ċimiterju, dan huwa dover, huwa dover politiku ta, eh, morali tagħna illi nisħu fuq il-pilastri tal-paċi u sigurtà li fuqhom hemm sejsa l-Unjoni Ewropea. L-Italja diġà tat prova ta' kuraċ u illi qed tara fit-tul permezz tal-operazzjoni Mare Nostrum illi f'sena waħda salvat il-fuq minn 150 elf persuna. Naħseb illi dawn l-sforzi illi qed eh, isiru mill-operazzjoni Triton mhumiex biżejjed biex ikunu biżejjed daqsqa u jlaħqu ma' xogħol li kien jagħmel Mare Nostrum. Rridu niżguraw li din eh, l-operazzjoni ta' riċerka u salvataġġ tkun operazzjoni li ssir bejn l-istati membri kollha u tkun obbligatorja għall-Istati membri u koll. It-tieni punt ta' responsabilta, jiġifieri appuntu dan il-prinċipju ta' responsabilta u solidarjetà, irrid ikun huwa punt fundamentali xi ħaġa illi rridu nqisuha mhux bħala emerġenza. Nisħaq fuq dan il-punt, irridu noħorġu minn dan il-ħsieb l-idea illi din hija emerġenza. Din ir-realtà mhijiex problema jekk aħna nindirizzawha b'mod strutturali, irridu nindirizzaw il- programmi ta' ħarsin tal-persuni nanalizzaw fid-dettall il-proposti li ġew imnieda dan l-aħħar u illi fuqhom ngħid blatlaq li illi għandi dubji serji fuq uh, kemm dan ser ikun utli għal pajjiżi ta' tranzizzjoni għal ħarsin internazzjonali u umanitarju. Irridu nsaħħu il-politiki legali għall immigrazzjoni il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata approach li għamens li kun tajjeb irrit jinkludi u kol approach għal politika barranija, mux biss għal dawk il-pajizi li jinsabu fin-naħa ta' tramuntana tal-Mediterran, iżda anka dawk fl-Afrika. Irridu natu spinta l-organizzazzjoniet eh, eh, eh, internazzjonali biex nizguraw u kol illi din il- politika migratorja tkun fil-qalba tal-politika tal-pajizi tal-Afrika ta' Tramuntana. Għawek na nishtiq eh, profitta bil-fat li għaw il-komissarju fostna illi għamel zjarat f'diversi pajizi fostom Spanja, l-Italja, Tunizija u nishtiq insaqsieħ li ma tip ta' kooperazzjoni strategika titbastru li ħassir ma' pajizi terzi u xanna nistennew mill-agenda li jmiss tal-immigrazzjoni rigward dan il-proċess. Mux xan niddawem iktar għaliex mandiġ dubju li ser ikun hemm possibilità li nitkellem dwar punti oħra, uh, però nixtieq ngħid illi minnaħa tiegħi u minnaħa tal-kollega tiegħi aħna lesti illi naħdmu uh, eh, it fit mal-Shadow Rapporters sabiex naslu għal, rap rapport ta' eh, inizjattiva illi ikun maqsum u li kun u li naqblu fuqu 28 eh, stat membru kolla kemmu. Lest li naħdmu mal-Komissjoni Ewropea, mal-Kunsil, mal-, -Kunsil, eh, mal il-rappresentant olji tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ma dawk kollha preżenti f'din is-sala. Grazzi. Well, thank you both. Um, as you can see, the... Uh, Grazie, ħafna. Il-tnejn li jintom uh, għedin t-komunikaw illi jem sens ta' urġenza u issa naħseb nistandur lejn il-komissarju najdlu illi tista tinduna li aħna serji f'dak li għedin namlu Dan huwa rapport mhux biss fuq inizjattiva propja iżda wieħed strateġiku. Il-Parlament jara f'dak li se tagħmel Kummissjoni, però iva qed ngħidu li rridu nagħtu kontribuzzjoni importanti għal dak li qed iseħħ fil-Mediterran. Din hija priorità fost il-prioritajiet li għandna u priorità ewlenija. U wala għalhekk huwa tajb ħafna li għandna l-ewwel skambju ta' femiet biex inkunu nistgħu naslu għal proċeduri li nixtiequ bekk. Aħna kuntenti li inti qiegħed hawnhekk nixtiequ nisimgħu dak li għandek xi tajt u ħat ħafna pjaċib b'dak li smajt mill-Korra Reporters u issa dilek il-kelma sur Kummissarju. Grazzi ħafna, President. Eh, l-odwa tajba li kulħadd. Onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, ir-rappresentanza tal-Presidenza, Eh, Aziz ex Prim Ministru, Dr. Gonzi, jina eh, kontent ħafna li ġajt ija hawnhekk fil-prezenza tal-Kumitat Libe biex niddiskuti flimkien magħkom. Xtaqt nibda billi nisħaq kemm din l-inizjattiva waslet fuqta għaliex nilqa l-opportunità biex nibda skambju ta' femiet kif għamilna flaqat ta' qabel il-wasla ta' aktar minn 7,000 migranti, 7,000 ħajja dawn huma ħajjiet li ġew salvati sa minn nhar il-ġimgħa skont Frontex u l-istimi tagħhom dawn l-aħħar jiem, dana kollu ifakkarna illi irridu narfu b'mod sħiħ ir-realtajiet immedjati fil-kosti tagħna. L-Ewropa issa qed illi qed tkun hemm instabilità dejjem tikber mill-naħa tal-vant u tasal sa l-Afrika ta' fuq. Fuq in-naħa tal-vant il-konflitt fl-Ukrajna qed iwassal għal aktar instabilità u ansjeta fir-reġjun kollu kemm hu. Il-konflitti fis-Sirja u l-Iraq edin joħolqu ukoll spjazzament storiku nistanajt ta' popli b'impatti serji ekonomiċi u soċjali għal pajjiżi fil-viċinat, il-Lebanon, it-Turkija u l-Ġordan. Umbat ovvjament il is-sitwazzjoni tal-Libja, tema attwali ħafna din fid-dibattiti riċenti tagħkom. U b'tali ċirkostanza fil-viċinat tagħna bekk irridu inħejju ruħna għal staġun ibes migratorju, bekk il-Kummissjoni hija lesta tagħmel il-parti tagħha biex tappoġġa lil dawk l-istati membri l-aktar mill-quta u l-aktar li għandhom bżonnijiet urġenti. Fil-fatt, dan l-aħħar aħna offrajna appoċ finanzjarju u aħna lesti wkoll illi nerġgħu nagħmlu hekk fil ġejjini jekk ikun hemm il-bżonn. Aħna qegħdin insegwu l-azzjonijiet kontinwi li diġà ġew identifikati u sviluppati taħt it-Task Force tal-Mediterran, iżda aktar azzjonijiet se jkunu meħtieġa biex nindirizzaw is-sitwazzjoni attwali biex nappoġġaw sistemi ta' azil li għandhom ċertu pressjoni bil-għajnuna ta' EASO u anki biex nappoġġaw l-istati membri biex inħarsu il-frontieri tagħhom permezz ta' Frontex u dana fil-pajjiżi kollha mill-quta mhux biss l-Italja iżda wkoll matul il-kosta tal-Vant tal-Mediterran fil-Greċja u l-Bulgarija. Irridu nifmu illi il-kuntest attwali fi klimiħor ieħor l-influss bla preċedenti ta' migranti illi għedin jaslu fuq xtutna, partikolarment ir-refugġati, sfortunatament hija forma ġdida, norma ġdida, u bekk se jkonna bżon imbidlu it-tweġibiet tagħna skont il-bżon. U dawn l-avvenimenti li jseħħu ta' spiss huma eżempju ta' ġustifikazzjoni oħra biex tassew minn azzjoni naslu kol għal situazzjoni ta' emerġenza. Rrit ikonna approċ komprensiv li indirizza l sfidi migratorji fil flajn tagħhom. U allura l-aġenda tal-immigrazzjoni tal-Unjoni Ewropea li kif tafu se tiġi adottata f'Mejju huwa l-bidu ta' proċess li nippreżentaw grupp ta' azzjonijiet effettivi u sostenibli biex nindirizzaw l-sfidi migratorji Dana se jkun bażi li fuqa il-Kummissjoni tikkonsidra l-Unjoni Ewropea trid timxi l qudiem L-Aġenda Ewropea dwar migrazzjoni hija mibnija fuq erba' pilastri illi mill-rib jorbtu ma' xulxin huma għandhom importanza indaqs. U hawnhekk xtaqt ngħid xi ħaġa dwar dak li semmit eh, Roberta Mezzola aktar kmini hija semmit punt illi naqbel 100%. Jekk nixtiequ niksbu soluzzjoni, ma nistawx ninjoraw lebda parti mill-kwistjoni. Sistema b'saħħitha ta' tażil Ewropea li tiggarantixxi għajnuna l dawk li jeħtieġu il ħarsin il-protezzjoni iżda li jillimita abbużi Anki il-politika dwar migrazzjoni trid tiffoka fuq persuni li joffru ħiliet differenti, ħiliet li aħna għandna bżonn fl-Ewropa biex bekk huma jiġu l-Ewropa biex bekk niġġildu migrazzjoni irregolari illi dana u koll jinkludi u koll pjan biex niġġildu traffikar tal-migranti u li konna politika effettiva ta' ritorn. Frontieri illi ħarsu l-Europa li fl-aħħar mill-aħħar tibqa' dejjem miftuħa. Biex nindirizzaw u biex aħna niffaċċaw dawn l-isfidi il-Kummissjoni Ewropea u anke l-Unjoni Ewropea ma tistax tindirizza il-problemi kollha weħeda. Signora Kienge semmet punt fil- prezentazzjoni tagħha. Jiena nieħu pjaċir nisimak tajt li l-intenzjonijiet tiegħek huma li jkun hemm rapport bl-appoġġ tal-gruppi politiċi kollha. L-intenzjoni tiegħi kol hija illi nippreżenta Aġenda Ewropea għal migrazzjoni appoġġata mill-Istati membri kollha mill-Parlament Ewropew u l-Aġenziji tagħna huwa ċar illi irridu niżviluppaw approċ komprensiv u allura neħtieġu naħdmu fl-imkien mal-istati membri. Bekk, jiena qed eh, inwetta dialogu ma' kull stat membru. Kważi ma mal-ministri kollha tal-intern u għet inżuru kol diversi stati membri u jina dejjem nitlob l istati membri biex juru solidarjetà permezz ta' stazzjonijiet konkreti. Hemm inċidenza fil-Mediterran fejn eluf ta' migranti jaqsmu primarjament mill-Libja, iżda wkoll mit-Turkija, lejn l-Italja, lejn il-Greċja. U dana kollu jfakkarna illi irridu nieħdu azzjoni brabta ma' pajjiżi terzi u għalhekk jiena senzir mill-Marokk, l-Eġittu u t-Tunezija. Umbat għanna il-komitati konġunti, laqat tal-komitati, laqat konġunti u dana u kol juri il rabta bejn il-migrazzjoni u l-izvilupp. U fil-fat aħna se nindirizzaw dan il-punt fit-tejjiet għall-aġenda tagħna. Irridu insaħħu il-kooperazzjoni mal pajjiżi terzi kif ukoll napplikaw odot mill-politika barranija, mill-politika tal-viċinat, lajnuna ta' żvilupp u kummerċ biex niksbu lan ta' ġestjoni aħjar tal-flussi migratorji. Bekk, dana kollu eh, ma jistax ikun relazzjoni f'direzzjoni waħda il pajzi terzi wkoll jridu jarfu il-benefiċċji li jaħdmu flimkien magħna fuq il-migrazzjoni. Nistgħu eh, nissuktaw ukoll bil-appoġġ lil pajjiżi terzi fil-viċinat u biex nappoġġawhom ukoll biex jilqaw lura lil dawn il biex jilqaw persuni spjazzati u anke biex jiġġieldu traffikanti tal-migranti. Fl-istess waqt politika ta' suċċess tal migrazzjoni tiddependi wkoll fuq impiegi effettivi l-edukazzjoni u politika tal-riċerka. Onorevoli membri tal-Parlament, minħabba l-sfidi tagħna fuq medda qasira u medda twila ta' żmien, jiena eh, ċertament ma nistax ma nisħaqx l-importanza li nibnu kooperazzjoni kostruttiva mill-qrib bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u b'mod partikolari mal-Parlament Ewropew. Dwar l-immigrazzjoni ma nistawx aħna eh, naħdmu kontra xulxin b'aġendi differenti. L-Aġenda Ewropea tal-Migrazzjoni se tqis eh, linji gwida strateġiċi adottati mill-Istati membri f'Ġunju li għadda u resoluzzjoni għal approċċ olistiku adottat mill-Parlament f'Diċembru li għadda. Jiena preżenti hawnhekk illum sabiex inkomplu bid-dialogu tagħna biex nisma' s-suġġerimenti tagħkom u biex niddiskuti dawn magħkom. Jiena ma ġejċ hawnhekk illum sabiex natikom tweġibiet definittivi dwar id-dettalji dwar eh, dak li se tinkludi l-aġenda. Palissa qegħdin naħdmu fuq l-aġenda. Jiena qiegħed hawnhekk sabiex nisma' il-proposti tagħkom sabiex dawn niprofa ninkludijom fid-diskussjonijiet għalli għal maddejjin fil-Kummissjoni li waslu għall adozzjoni tal-Aġenda Ewropea għal Migrazzjoni fl-aħħar ta' Mejju. Grazzi ħafna għall attenzjoni tagħkom. Thank you very much, Commissioner. Grazie ħafna Kommissjoni b'mod partikolari ringrazzjaw kall-aħħar klim tiegħek. Nixtiequ li dan huwa proċess ikun wieħed miftuħ biex ikonna dialogu b'saħħtu mal-Kummissjoni. U nixtiequ li s-suġġerimenti tagħna jiġu inklużi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna dawn il-klim sbieħ ħafna naħseb il-Sinjura Mazzola u anki il-Sinjura Kienge, it-tnejn li huma semmew illi dan huwa approċċ olistiku għall-migrazzjoni, kwistjoni ta' solidarjetà kienet waħda li tfisser illi l-istat membru jaqsmu l-pis, ġviri mux dawk il-pajizi tal-Mediterran bis, u il-membri li l-om prezenti dejjem semaw dawn din il-kustjoni tal-solidarieta, kustjoni li semmit kemm il-darba din. U bekk hija xi ħaġa xirqa illi nifmu illi stati membri kollha se jkollhom jipparteċipaw fis-soluzzjoni, kwalunkwe soluzzjoni li jkollna, mhux biss dawk direttament illi qegħdin jilqgħu il-migranti, pero nafu illi dawk l-aktar mill-quta l aktar mil-u tal l-istati membri l-aktar mill-quta għandhom sfidi partikolari li jridu jiġu indirizzati. Bekk tajjeb li hawnhekk għandna magħna eh, Dr. Lawrence Gonzi, eh, l-ex Prim Ministru ta' Malta biex jispjegalna eżattament għana kollu xi fisser Dawn l-aħħar xhur dawn l-aħħar xhur u ġimgħat aħna smajna ħafna eh, partit interessati u se nkomplu nisimgħu kif semmit is-Sinjura Kienge u kif semmit eh, Sinjura eh, u wkoll is-solidarjetà tfisser il-Stati membri kollha jipparteċipaw f'soluzzjoni. Ċertament Dr. Gonzi se jisemmih dan il-punt anki f'termini ta' sfidi li għanna qoddimna, anki f'termini ta' l-sfidi ta' Malta. Nishtiq u nisimaw lilek dwar din l-agenda. Grazie ħafna, Sur President, onorevoli membri tal-Kumitat, onorevoli co-rapporteurs, il-Kummissarju, permettu li nibda billi nitkellem fil-sim pajjiżi għaliex taqt nisħaq kemm huwa importanti dan is-suġġett għalina f'Malta fil-waqt illi nibat messaġġ lil dawk il-membri kollha tal-Kumitat preżenti dwar l-urġenza tas-suġġett li tiġi diskuss. Li qed niddiskutu huwa ta' importanza straordinarja u jisfida l lkoll li jisfida l-Unjoni Ewropea biex tgħix il-valuri tagħha meta tgħid li trid tpoġġi l persuna umana fiċ-ċentru tal-attività tagħha. Irrid nirringrazzja lil dan il-Kumitat u l-membri tiegħu għal din l-inizjattiva u fl-istess ħin inħeġġeġ lil kulħadd biex ikun miftuħ għal soluzzjonijiet ġodda u kuraġġużi. Għaddew is-snin u sissa għadna ma sibniex soluzzjoni għal din l-isfida kbira illi qed tiffaċċa lilna l U daw is-soluzzjonijiet ġodda u kuraġġużi iridu tassew jirrispettaw id-dinjità ta' kull persuna mingħajr ebda distinzjoni. U l-sfida li għandu dan il-Kumitat qudiemu huwa li jipprova jsib soluzzjoni li tkun ġusta imma li fl-istess ħin tirrispetta il-fatt li hawnhekk qed nitkellmu fuq persuni umani ta' kulur tal-ġilda differenti, ta' etajiet differenti, ġejjin minn sitwazzjonijiet traġiċi u li għandna d-dover morali u etiku illi nsibu soluzzjoni għalihom. Inkompli issa bil-lingwa Ingliża. Thank you for inviting me to share with you. Grazzi tal-li tajtun l-opportunità naqsam ma'kom xi esperjenzi tiegħi fir rigward tal-isfidi li jiena eh, kelli naffaċċa bħala eh, fil- fil-rol tiegħi ta' Prim Ministru għal 10 snin f'Malta, tafu li ġej minn pajjiż illi kien fuq quddiem fir-rigward ta' dibattitu ta' migrazzjoni regolari u kemm il-darba tennejna li din il-kwistjoni hija ta' sfida kbira għal ofol tal-valuri tagħna kemm bħala Ewropej iżda aktar importanti bħala bnedmin, bħala komunità li tirrispetta id-dinjità, il-valur ta' kull persuna ta' kull bniedem. U allura għal din ir-raġuni Malta tkompli tinsisti illi l-sfidi minħabba il-migrazzjoni regolari mhumiex sfidi li huma esklusivi biss għal dawk il-pajjiżi li qegħdin fuq quddiem f'din il-kriżi umanitarja. Malta, l-Italja u xi pajjiżi oħra tal-Mediterran jaqsmu bejnietom ir-realtajiet estremi u terribli li joffru appoġġ għal eluf ta' persuni li jaslu fuq xtutna. Iżda, din l-inevitabilità ġejja mill-fatt il il pajjiżi tagħna huma f'pożizzjonijiet strateġiċi fir-rotot ewlenin tat traffikar u dana ma jfissirx u mandux jiskuża l-istati membri l-oħra li huma il-bot fizikament mit-traġedji umani li qegħdin nifacċaw ta' kuljum u dan jinkludi il-lejl ta' qabel li għadda. U għallura jiena xtaqt eh, najt l-ewel illi irridu nenfasizzaw illi il-sfidi tal-migrazzjoni irregolari trid tkun kwistjoni ta' kulħadd mingħajr eċċezzjoni Dan ifisser li kulħadd irid jaqsam ir-responsabilità li noffru soluzzjonijiet adekwati u ġusti dinja pozizjoni li naf il-parlament dejjem qabel maħħa u kienet l esperjenza tiegħi bħala Prim-Ministru għal xar snin, Prim-Ministru ta' Malta, fejn rajt illi din sa ċertu punt hija pożizzjoni li taqbel maħħa l-Kummissjoni Ewropea. Sfortunatament, l-istati membri mhux kollha jaqblu ma' din il-pożizzjoni. Xi wħud għadhom isostnu pożizzjoni riġida u negattiva. L-infasslu approċċ olistiku għall-migrazzjoni jista' jkun possibbli biss jekk dan l-ewwel xkiel nelbuh u ċertament irrit nara fil-fatt li din il-kwistjoni hija sensittiva minn aspett politika, ma nistawx ma najdu hekk, u nara fil-fatt li din il-kwistjoni ukoll twassal anki eh, aktar nara t-tiben ta' dawk populisti illi jarfu l-aspetti aktar negattivi tal-bnedmin aktar mill-valuri morali li aħna nishtiqu u kol ħadnu. Pero dan għamandu xie waqqafna mill-li konna proċ abbazat fuq il-valuri veri ta' din l-Unjoni. U dan għajwassalni għattini puntijaj. Malta bħal ħafna mill-pajzi fil-vicinat tal-Mediterran tkompli tindirizza sfida migratorja umanitarja u dinja sfida umanitarja u nenfasizza l-kelma umanitarja għaliex jiena dejjem ħassejt illi u ħassejt ħafna illi għal kulunkwa politika Ewropea li tindirizza il-migrazzjoni, il-trid tagħmel differenza bejn dawk il-migranti li din jaħarbu t-tortura u mbagħad il-migranti li qegħdin ifittxu ġejjini ekonomiku aħjar għalihom mal l-familji tagħhom tifmu nix ħażin, ejja nkunu ċari. E, tnejn li huma huma migranti irregolari f'dawk il-każijiet, iżda tnejn li huma joffrunna sfidi differenti. Bekk, e, żewġ każijiet jirrikjedu soluzzjonijiet differenti. Jiena nqajjem dan il-punt għaliex matul il-mandat tiegħi bħala Prim Ministru jiena konsistentement kelli nindirizza din it-tweġiba politika konvenjenti għat talbit tagħna għal simil peace, il-burden sharing, għal dawk illi jixtiequ jgħidu il-simil peace hija xi ħaġa mhux aċċettabbli mill-aspett politiku huwa konvenjenti illi jiġu kwotati ċifri li m'għamlux distenzjoni bejn ir-refuġati umanitarji ġenwini fuq naħa u il-migranti ekonomiċi u kollu ma ġenwini ċertament illi jitlu f'pajjiż mod irregolari biex jibatu lura lejn darhom flus għal familji tagħhom. Nisħaq li żewġ kategoriji jeħtieġu soluzzjonijiet adekwati, ċertament iżda mill-perspettiva tiegħi. L-impatt ta' migrazzjoni regolari fih dan kontenut eh, kuntest eh, bħal dan jadi aktar u aktar eh, azzjoni. Pala Malta għanda rata olja ħafna ta' applikazzjoni tal-azil meta tqabbel mal-mabitanti u anki l-applikazzjonijiet għal status sieħ ta' refugjati. Ir-raġunija sempliċi, ħafna minn dawk li jaslu fuq xtutna kważi 90% ġej mill-Eritreja u anki mis-Somalja. U f'dawn l-aħħar 10 snin irċevejna 18,000 il-migrant irregolari. ċifra forsi żgħira għal xi wħud, iżda meta nqisu l-fatt li l-popolazzjoni tagħna huwa ta' 400,000 u aħna fost il-pajizi bl-aktar densità ta' petanti għal kull kilometru kwadru, ġifiri 18.000 il migrant għal 400.000 ifisser daqs 2.5 miljoni li jaslu fil-Renju Unit per eżempju. U jina nistantikom aktar statistiċi biex inwassal il-punti għaj, iżda dak li għal aktar importanti huwa li pratikament il-migranti kollha li jaslu fuq xlutna huma vittmi ta' avvenimenti orribli li saru f'pajjiżhom stess, xi wħud kienu vittmi ta' gwerra, oħrajn vittmi ta' faqar estrem fil-każijiet kollha. Kien hemm kriżi umanitarja li talbet tweġiba Ewropea mhux biss Maltija. Bekk, matul il-mandat tiegħi jiena dejjem sħaqt u nkompli nisħaq passjoni illi simil il-peace responsabli fost istati membri solidarjetà ma' pajizi bħal Malta irridu kun pilastru ewlieni ta' politika realistika għal-migrazzjoni. Inkella lanqas konna nibdew nindirizzaw problema bħal din. Minar dan l-aspet, kolunkwa politika ta' migrazzjoni ġdida ma taħdimx. għal kontrarju, il-periklu li konna zbilanċ ta' pressjonijiet fil-komunitajiet Ewropej iwassal għal kaos soċjali b'reperkussjonijiet enormi fuq żmien twil għalina l-koll. Jiena nżid illi approċċ olistiku għal migrazzjoni jinkludi diversi punti oħra li naf illi dan il-kumitat sejjer jindirizza. Pal per eżempju il-raġunijiet fil-postijiet fejn il-kriżi għal din is-sitwazzjoni meta nqisu anki l-Libja u x'qegħdin nippruvaw nagħmlu biex nippruvaw nagħmlu differenza hemmhekk. Ninkludi wkoll il-ġlieda kontra traffikar tal-bnedmin u l-organizzazzjonijiet kriminali li huma organizzati ħafna fir-reati tagħhom banki l-implementazzjoni ta' politika effettiva ta' integrazzjoni, disponibilità ta' għazliet ta' migrazzjoni legali, il-politika ta' ritorn, disponibilità ta' risorsi għal aġenziji pal IASO, e Europol u Frontex, per eżempju. Iżda personalment, mill-esperienza tiegħi, jiena nati importanza għal żewġ punti ewlenin. L-ewwel kif nindirizzaw mod l-aħjar il-ħajjiet u biex insalvaw il-ħajjiet fil-Mediterran. Il-Mare Nostrum fil-fatt huwa ċimiterju u ħasra għalina il-koll Jiena nistħi minn dana kollu li eh, nsalvaw il-ħajja tal-persuni fuq il-baħar hija xi ħaġa li aħna bħala Maltin issa sirna esperti fiha, iżda nafu li qatt mu se nagħmlu biżejjed. Xorta waħda hemm min qed jereq tana. Min minkejja l-isforzi kollha tagħna biex nippruvaw nejnu f'dan il-każ. U allura nixtieq nisħaq l-importanza ta' Frontex bħala odda ta' salvataġġ għall-Unjoni Ewropea fil-Baħar tal-Mediterran. Iżda mill-klim issa rridu ngħaddu għal aktar azzjoni. Din l-Aġenzija għanda tirċivi E, l-appoġġ finanzjaru loġistiku kollu biex twetta il-missjoni tagħha b'mod effettiv. Min barra dan irdu jiġu konsidrati alternativi oħra biex ikonna aktar kapaċità ta' riċerka u salvataġġ foqsma tal-Mediterran u f'żoni tal-Mediterran li kopru ir-rotot użati minn networks tal-kriminalità illi huma involuti fit traffikar tal-bnedmin. Nissuġġerixxi punti li diskutejna fil-passat, per eżempju, possibilità li nużaw eh, dak li aħna nużaw fil-operazzjoni bħal EU NAVFOR biex bekk ikonna possibilità ta' operazzjoni partikolari għal mediterran Iżda mill-esperjenza tiegħi anki li gwida ċari u rules of engagement ċari ma importanti ħafna u bżon u bekkira tassew nittama li qatt ma jkolli nerġa nara e, nuqqas taqbil fosna dwar regoli ta' operazzjoni illi jagħmlu l-affarijiet l-aktar diffiċli għal dawk li jiġu salvati fil-baħar għaliex il-kaptan li enom jiġi mċiel illi jmur f'port illi jkun mijiet ta' mili nautiċi eh, milli immur lejn l-eqreb kif jgħid is-sens komuni. U eh, tini u l-aħħar punt u nikkonkludi l-intervent tiegħi b'dan il-punt, mela it-tieni punt li xtaqt naqsam magħkom jindirizza l-mekkaniżmi għal ripatrazzjoni ta' dawk li m'għandhomx l-istatus ta' azil, fi kliem ieħor, dawk li ma jistgħux jibqgħu fl-Unjoni Ewropea F'dawn il-każijiet hemm bżonn illi nipproċessaw ta' malajr u illi nroddu lura dawn il-migranti lejn pajjiżi terzi bla periklu, bla periklu dejjem irdu nispettaw il-prinċipju ta' non rifolmon. Għal ħafna minnkom dinja xi ħaġa ovvja u ċara ċertament eh, se jissorprendu ruhkom li din kienet sfida għalija u kol pala Prim Ministru għal xi raġuni stramba ħafna anki soluzzjoni sempliċi bħal din kienet diffiċli biex wieħed implementa. Ir-ritorn ta' individwi lejn pajjiżi bla periklu jirrekjedi dokumenti ta' vjaġġar, speċjalment meta wieħed jivvjaġġa b'ajruport internazzjonali. Naċċertakom, din mhix xi ħaġa daqstant sempliċi. Bekk nikkonkludi billi nħeġġeġ il-Kumitat biex tipproċedu bla dewmin il-situazzjoni federan sejra l-lar minn minuta l-oħra, il-krizi fil-Libja u l-istabilità politika emmek et joħlo aktar tħassib għal stati membri tal-naħa ta' isfel tal-Europa u minn barra dak li nisimaw mis-Sirja, mill-Iraq tisfel u mill-Jemen. Sinjuri, onorevoli membri, kollox u ċar u d demna irridu nindirizzaw zieda kbira ta' refugġati li qegħdin jaslu fuq xtutna, iżda jridu approċ koordinat biex bekk il-kwistjoni tkun fil-qofol tal-agenda politika tagħna inkella jkollna aktar konfużjoni soċjali flimkien ma nuqqas ta' fiduċja f'dak li suppost tirrepreżenta l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Thank you very much, Dr. Gonzi. Grazzi tassew, Dr. Gonzi, grazzi tal-li inti tajtna xenarju sħiħ. Issa, nati l-kelma l-Mizzanda Kalina Lukashiva, fissem il-Presidenza tal-Latvija, jek joġbok. Grazzi tassew, Sur President. Aziz Kommissarju, Dr. Gonzi, membri onorevoli, l-ewel qabel kollox, nishtiq Nirringrazzja sinċerament il-Kumitat tal-Libet għalli stidinni biex nħu sem f'dan l-iskambju ta' perspettivi għall approċċ għall-immigrazzjoni aħna nemmnu bisħiħ l-involviment ta' kooperazzjoni mill-qrib tal-istituzzjonijiet kollha hija ferm importanti sabiex bekk insibu l-aħjar mod kif nistgħu nimxu l qudiem u għalhekk huwa pjaċir li qeda fostkom illum. Kif naqbel mal-President jiena ser nipprova nżomm fil-qosor u nħalli l-kummenti għal wara sabiex brek ikon aktar ħin sabiex niddiskutu. Pero xorta waħda nixtieq nisħa u ngħid li aħna ħerqana li nisimaw u naraw dan il-rapport ta' inizjattiva propja minnaħat tal-Kumitat tal liba għal ġdan bla bisir ser ikun kontribut utli fuq dan is-suġġett li huwa tant tal-qalbna. Aħna l-koll rridu narfu li minkejja l-isforzi kollha tagħna xorta waħda tembosta bosta sfidi qudiemna. Sforzi koordinati huma neċessarji. Wara l-avvenimenti strateġiċi eh, fl-2013 il-Kunsill waqaf task for dedikata biex taħdem fuq il-soluzzjoni fuq il-medda qasira u twila ta' żmien. F'Ottubru tal-2014 il-Kunsill adotta konklużjonijiet fuq amministrazzjoni aħjar ta' influssi migratorji. Il-konklużjonijiet diġa ġew identifikati u identifikaw l-ħtieġa għal approċ komprensivu holistiku lejn l-immigrazzjoni. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill jixtu l-attenzjoni fuq aspetti speċifiċi li jindirizzaw li tafu l-pressjoni migratorja u b'mod partikolari il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi prinċipali li jisaxħu kol kapacità tal-Unjoni Ewropea fuq il-frontieri u anki implementazzjoni aħjar tal-akkiż eżistenti. Għalek il-Latvija bħala l-Presidenza tal-Kunsill poġġiet l-immigrazzjoni fil-qċċata tal-aġenda tagħha. Aħna ddedikajna attenzjoni partikolari għal kwistjonijiet marbuta mal-immigrazzjoni fl-aktar livell politiku qoli bl-inklużjoni ta' din il-kwistjoni fuq l-aġenda ta' kull kunsil tal-ġustizja u affarijiet interni. Diġa f'jannar din is-sena matul il- laqa ministerjali friga tal-ġustizja u affarijiet interni skambju ta' forma ta' opinjonijiet ġew organizzati biex iservu bħala input għal l-aġenda li mis fuq l-immigrazzjoni. Matul ix-xar ta' Marzu l kunsil ta' ġustizja u l-affarijiet interni dibattitu fuq l-immigrazzjoni sar sabiex bekk nkunu nistgħu nużaw dan il-momentum u nimmamlu monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-azzjonijiet li diġà ittieħdu. Madana kollu, ma nistgħux ninsew li r-reġjun tal-Mediterran mhux l-uniku qasam li aħna rridu nixtru attenzjoni tagħna fuqu. Hemm ukoll mezzi u rotot oħra kif jista' jilħaq l-Unjoni Ewropea u dawn ukoll iridu jaslu fil-quċċata tal-aġenda tagħna. Rajna eh, influss qawwi mill-Balkani tal punet Anki l-frontiera tal-Vant għad għandha r-riski tagħha u tħassibna għalhekk irridu nagħmlu monitoraġġ kostanti u rridu nkunu kapaċi nwieġbu f'każijiet taħtieġa. Pero nisħa nisħaq ukoll li aħna naqsmu l-ħsieb u tħassib ġenerali tal-fatt li l-avvenimenti traġiċi li seħew fil-Mediterran juru li il-traċedja umana edha tiġi użata mill-kriminalità organizzata sabiex jiksbuġit eh, Din turi traċedja umana u għalhekk il-Kunsill jappoġġa bisħieħ il-pożizzjoni li m'għandux li għandu jkun hemm tolleranza zero għat traffikanti tal-bnedmin organizzata. Is-Sinjura Kejen semmiet li l-immigrazzjoni bħala fenomenu huwa kumpless u qed jinbidel. U jiena naqbel miegħek mija fil-mija. Huwa wieħed mill-aktar fenomena komplikati li ħana qed naffaċċaw illum. L-amministrazzjoni tal-immigrazzjoni teħtieġ użu wiesa ta' odot li kunu jistgħu weġbu għal każijiet differenti u jilqu anki l-anijiet tagħhom. Is-Sinjura Mezzola u anki Dr. Gonzi semmew ir-rwol ta' solidarjetà u l-ħtieġa ta' solidarjetà U nixtin zit najt li aħna nemnu li resettlement mhuwiex l-unika strument li jista' juri solidarieta u sim tal-pis, però hemm modo oħra li aħna rridu nixtu l-attenzjoni fuqhom bħal programmi ta' zvilup li tabbilħa ikunu jistaw jagħtu appoġġ serħan il-gruppi aktar wiesa ta' dawk għal dawk in li għandhom bżonn. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill kummissarju li saħa il-rwol tal-politika tal-ġirien u l-politika ta' żvilupp u anki il-politika tal-edukazzjoni u riċerka sabiex nindirizzaw l-sfidi li qegħdin naffaċċaw. Nixtieq ukoll insemmi il-rwol kruċjali tal-politika ta' integrazzjoni ma nistawx nissottovalutaw din il-politika, nixtieq ukoll nisħa u ngħid li l-Presidenza tal-Latvija tappoġġa bisħieħ l-inizjattiva biex niżviluppaw approċ komprensiv holistiku fuq l-immigrazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U aħna fil-fatt ħerqana li naraw din l-agenda li ser toħroġ minn tal-Kommissjoni u fil-fatt nixtieq nirringrazzja lil parlament Ewropew li ser jiżviluppa dan ir-rapport holistiku u għalek mill ġdijt nishtiq nirringrazzjakom il-kol tal-istidintuna unek fostkom sabiex nkunu nipparteċipaw f'din id-diskussjoni U grazzi tassew l-attenzjoni ta'kom u issa eh, ħerqana l nisma l-kommenti u l-interventi ta'kom. Grazzi tassew. Grazzi. Issa nibdew u niftħu id-dibattitu musar jisorprendikom eżis kollegi li tkunu tafu li kull membru jixtieq jitkellem, Iġifri għandna 23 kelliem. Ma nixtieqx naqtalkom għalkom għandna 24 membru Ovvjament nistaw nifmukom għaliex dan huwa suġġett ferm importanti li qegħdin niddiskutu, però pruvaw żommu ma' żewġ minuti għax dan il-suġġett se jirġa' diskuss mill-ġdid. Però dan huwa dibattitu interessanti ferm u nifhem il kuħat li jixtieq jitkellem. Għalhekk dik li ser nagħmel se nagħti l-kelma li shadow rapporters. Jekk ix-shadow rapporters ikunu jistgħu jżommu ma' żewġ minuti, din tkun eċċellenti, forsi tliet minuti jekk tixtiequ Pero żewġ minuti jekk ma tkomx xi tajdu mbagħad. Mela nagħti l-kelma issa lil Helga Stevens mill-ECR, jekk jogħġbok Helga. Jekk jogħġbok żomm ma żewġ minuti. Punti prinċipali jekk jogħġbok. Iva, grazzi tassew. Grazzi minn qalbi, grazzi President, Kummissarju, eżis kollegi. L-ewel net nixtieq nibda billi nirringrazzjakom għal dan l-aġġornament. U xtaqtu kol nirringrazzja l-Shadow Rapporters mill-naħatijaj. Sissa mandiċ it-test għalek diffiċli biex nikkommentaw, pero xorta wahda nista' li jina verament kont kuntenta nisma' l-preżentazzjonijiet li smajna llum. Speċjalment ħadgoz dak li smajt minħata tal-Kummissarju, smajna kliem bħal solidarjetà, eh, din il-kelma ġiet repetuta kemm il-darba, din hija kelma eċċellenti, tajjeb wisq. Meta il-ħajja tal-bniedem edha tiġi perikolata, ovvjament importanti ħafna li naraw kif aħna nuru tassew is-solidarjetà. Smajna wkoll il-kelma kriżi. Iva, tassew hemm kriżi. U jekk hemm kriżi, aħna bla dubju rridu nindirizzawa kif xira irrid ikun hemm politika ċara li tindirizza tali kriżi Hemm politika ta' azil Ewropea, però il-problema hi li l-istati membri ma ħarsux ir-regoli, ma jimxux ma' regoli Ma jatux u ma joffrux is-solidarjetà neċessarja. Nitolbu s-solidarjetà u mbagħad ma taħaddieħor jinsabu f'diffikultà fil-bżonn dik is-solidarjetà teb. Għalhekk kien għandi mistoqsija li tinressa il-Kummissjoni, meta il-Kummissjoni biħsiba tieħu miżuri kontra stati membri li ma jimxux mar-regoli. Jina naħseb hawnhekk għandna bżonn tweġiba ċara x'tabil ħadin xi ħaġa li aħna nixtiequ nress u ressaqna kemm il-darba lill-Kummissjoni u għalhekk jiena nixtieq nisma' tweġiba ċara. Intom bħessibkom tamlu dwar dawk li stati membri ma jżomux konformi ma' regoli, li xie regoli għedin hemm biex nimxu magħhom. Grazzi ta' sew Helga, grazzi tal-li zammejt mal klimtija, tijak, nagħti l-kelma li Cecilia Wickstrom Alex, sernat il-kelma l-Sofin felli ħatiħu posta. Grazzi ta' sew għabel kollox nishtiq nir-ingrazzja l-żewġ co-rapporters għal spiritu kostruttiv li huma beħsibhom jaħdmu fuq bih u nishtiq nir-ingrazzja u nidwi il-komment tal-ex Prim Ministru Gonzi li għalli aħna għanna verament nappellaw għal valuri bażiċi u mhux instinti bażiċi. Jina naħseb li dan huwa punt importanti li nżommu f'moħħna li xwara kollox problemi komplessi jeħtieġu soluzzjonijiet komplessi. U sentenzi osra jistaw u effett fuq il-gazzetti, pero ovvjament neħtiġu ħafna iktar xogħol biex eh, eh, nsibu soluzzjoni milli natu bis soluzzjonijiet klandestini daw il-persuni. Rridu namlu distinzjoni bej dawk li qed jaħarbu mill-gwerra u l-persekuzzjoni u l-jumanti intitolati għal protezzjoni internazzjonali skont il-Konvenzjoni ta' Ġeniva. U oħrajn li jixtiequ jiġu fl-Ewropa għal raġunijiet ekonomiċi. U aħna rridu narfu l-fatt, anzi kulħadd għandu jaraf li iva rridu noħolqu rotot legali għal immigrazzjoni ekonomika għaliex wara kollox dan il-kontinent għandu bżonn immigrazzjoni għaliex il-popli tagħna qed jixjieħu. Għalhekk għandna bżonn persuni biex jistimulaw l-ekonomija. U għalhekk m'hemmx biss l-imperattiv morali biex jifri nsalvaw il-ħajja ta' nies milli jitilfu ħajjithom fil-Mediterran, emmi aspetti oħrajn. M'għandniex nibatu il-problema x'imkien ieħor u nibatu allura il-problema il problema f'dawk il-pajjiżi fejn dawn in-nies qed jaħarbu, rridu nsolvu l-problema f'dan il-kontinent u nsibu nelbu l-problema. Rridu nuru solidarjetà ma' xulxin u anki naslu għal sim ta' peace kif suppost speċjalment bejn dawk il-pajjiż li jirċievu ħafna migranti u refuġjati. U għalek fl-ħarnet dan jeħtieġ soluzzjoni Ewropea. Mannix naċċettaw li din hija tip ta' ġugarell għal politika eh, nazzjonali jew għal populisti. Irridu nerfu responsabilità tagħna u jiena nemmen li l-grupp tagħna lest li jaħdem bisħiħ ma' żewġ rapporters bl-istess spiritu kostruttiv li huma tkellmu u ppreżentaw il-ħsibijiet tagħhom. Nagħti l-kelma l-Barba Spinelli. Grazzi tassew, Sur President, grazzi l-żewġ rapporters. Nixtieq nitkellem pala Shadow Rapporter rigward id-difetti gravi u persistenti tal-politika Ewropea. Il-loġika ta' emerġenza li tkellmet Cecil Kenjax, il-politika ta' emerġenza tnaqqas id-drittijiet fundamentali, u huma id-difetti li jiena qed inħoss li li intiħat eh, kummissarju Avramopoulos kemm issa kif ukoll ftit tal-jimilu f'The Hague fil-kwartieri ġenerali tal-Europol. Il-priorità, anzi il-prioritajiet li inti qed tindika huma il-ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali u i-traffikanti tal-immigranti. Il-kontroll tal-frontieri u kol. Il-priorità l-oħra hija il-repatriazzjoni u l-kooperazzjoni mal-pajzi ta' tranzitu. Jiena ma nħossx li din hija viżjoni olistika u xinu għalek lan li noqdu nġildu bi prioritajiet kontra traffikanti meta traffikanti qed jimlew xquq. Memx rotot legali ta' kif wieħed jista' jaħrab, għalhekk li legalità eh, ovvjament issib ruħa hemm. It-tieni mistoqsija. X'inhu lan ta' Triton? U li jkollna u kol Maro Nostrum jekk skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigranti is-6,000 persuna li ġew salvata ġew salvati mill-Gwardji tal-Kosta tal-Italja u mhux minn Triton. Għaliex Triton qed tieħuh biss ħsieb li tipproteġi il-30 mil nautiku mill-kosta. Jiena ser hawnhekk għaliex il-ħin tiegħi skada. Thank you, the Green. Grazzi tassew Issa nagħti l-kelma l-ġuġit sarġentini, jekk jogħġbu kull partit tal ħodwar Grazzi ta' sessu President. Jider li kull darba ħanna nidditkelmu dwar l-azilu l-immigrazzjoni nispiċċaw nitkellmu dwar l-azilu kif nipruvaw inwaqfu l-nies milli ifittxu post sigur fl-Ewropa. Jina nitkellem dwar Mos Major, Amber Light, naħseb ukoll dwar kif nistaw noħorġu l proċedura ta' selezzjoni kif insol nħarsu l frontiri tagħna. Mediċini bla frontieri qed jippruvaw ukoll missjoni ta' salvataġġ fil-Mediterrana x'huma teħossu li huma bħal individwi oħrajn u NGO zaħrajn huma qed iħossu li ma jistgħux iħallu s-salvataġġ fidejn il-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea. Is-Sinjor Spinelli diġà tkellmet dwar Triton u l-fatt li di miex operazzjoni ta' salvataċ xi anfissa. Aħna nitkellmu dwar is-sistemi ta' azil Ewropej jekk aħna għandniex nirrevedu Dublin jew le. Unbat sur Avromopolis, jina verament dispjaċini li inti jattinna li Anzi, serna jda fi klim ieħor. Iva, napprezza l-fat li inti ġejt tisimana u tisma riflessjonijiet tagħna, però jiena ninsab kurjuża dwar il-pjanijiet tal-Kummissjoni Ewropea u meta jiena smajt lilek u lill-Kummissarju Timmerman xi ġimagħtejn ilu wara il-laqa tal-kulleġġ tagħkom fuq l-immigrazzjoni, jiena smajt żewġ messaġġi. Inti suġġerejt li aħna rridu nirrevedu Dublin, rridu nħarsu lejn is-sistema, rridu nħarsu lejn solidarjetà bejn l-istati membri, is-sur Timmermans ma qalx l-istess ħaġa. U jien għandi sensazzjoni li Forsi hawnhekk nix pol differenza politika, pero għandna differenza reġjonali feħdan il kulleċ tal-Kummissjoni fejn il-Kummissarju tal-Tramuntana Timmerman iħoss li huwa kollox tajjeb biex inħallu l-affarijiet kif huma għaliex m'hemmx refuġjati li deħlin fil-North Sea. U inti li qed reprezenta l-Greċja tifhem fuq xi qed nitkellmu bl-esperjenza tiegħek fl-atfateni u għalhekk nittama li l-perspettiva tiegħek u l-reviżjoni ta, ta, ta' Dublin ser tkun prevalenti fil-Kummissjoni. Issa nati il-kelma l-Shadow Rapporter tal-IFDD. Grazzi ta' sur President jina unek xtaqt naqra itra. Aziz maħbub tijaj, jek joġbok tmuċ, jina kważi wasalt, jina irnex li nasal il-Libja, għada sejr l-Italja u emmek nittamma li għalla jipproteġini, dak li għamiltu għamiltu biex nibqa jek jinsalva, nwedek li ser namel dak kollu li ju possibli sabiex nsib xol u niprofa nġibek għawnek mija, jek inti taqra din litra jina ser nkun salvat u aħna jkollna futur. Din il-litra instabet fil- fuq persuna li stab l-ġisem tagħha. Tifel ta' 20 sena. Ovvjament il-bahar tal mediterran tintela kollu bid-dem ta' dawn it-nies qed jitilfu ħajjithom. Jiena ninsab u naqbel ma' dak li qalu eh, rapporters, Sinjora Mezzolo, s Sur Kenġan u anki l-kollegi l-oħra Pero ovvjament aħna nistgħu nitkellmu b'aktar bid-dettal meta jkollna eh, aktar possibilità ta' diskussjonijiet. Però jien nixtieq l-opportunità bil-preżenza tal-kummissarju sabiex nagħmel ftit mistoqsijiet l-ewwel net. Dan għandu xi jasam dwar il kunċetta ta' tempestività ta' ħin. Inti tkellimt fuq imġiba f'waqta biex insolvu problemi li eh, problema li għandha dimensjoni traġiċi, però aħna għandna idea ta' ħin kemm xejn differenti għaliex aħna fl-opinjoni tagħna l-konċett ta' ħin kienet xaħġa li kella ssir il-bira li wara kollox din il-traċedja, ovvjament edin naraw dawn it-traċedji ta' kuljum, mannix il-ħin li inti tħoss li eh, inti qed tgħidlu f'waqtu. Unbat, id-delega partikolari li inti semmejt, inti għandek responsabilta qasam tal-emigrazzjoni u aħna nħossu għet naraw. Edin naraw l-istess pozizjonijiet li smajna il sena li għaddit sentajn ilu, pero fuq livell konkret ma rajna lebda bidla. U għalek jina ma nishtiqx, anzi fil-fatet nqanlek b'dan lan. Jekk inti l-Kummissar tal-Immigrazzjoni nixtieqek li e, e, e, nista' ngħidlek li Eh, l-għandek din ta' mel ħaġa biex l-imwiet fil-Mediterran jonsu mux jikomplu jizdidu. Issa, minħabba trasparenza nishtiq najt li il-kummissarju mux ħajkun għawnek prezenti mana biex wieġeb għal mistoqsijiet, pero biex jgħajem daw il-mistoqsijiet vitali eh, fil-kummissjoni u anki biex iżon f'moħħu dawn ir-riflessjoni. Ovvjament għandna 20 persuna oħra li tixtieq titkellem. Issa, għanna tlet koordinaturi ser natu l-kelma lill-Sinjura Monika Holmeyer. Zewċ minuti għal koordinaturi. Iva fil qosir Grazzi tassew. Sur President, merħba fil-Presidenza tal-Konsil u anki l-ex Prim Ministru ta' Malta. Jina kontent li qed niddiskutu l-approċ holistiku għall-immigrazzjoni, issa fil-fatt jien għandi tlet kummenti xnamer dal-istadju. Kull strateġija mal l-miet internazzjonali, traffikar tal-bnedmin. Ovvjament dawn ma kwistjoni komplessi ħafna xiridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' traffikanti dawn in-nies iridu jiġu mitfu għal ħabs u rridu nsalvaw il- ħajja tal-bnedmin. Il-komunikazzjoni, anke l-komunikazzjoni li għanna fl-imkien ma' Turkija din titjib, din hija waħda mill-kwistjonijiet, anzi wieħed mill-postijiet fejn il-traffikanti tal-bnedmin jibdew jaħdmu. Aħna l-koll nafu b'din il-problema. Nafu li qed joħorġu dawn il-bastimenti mill-portijiet tagħhom stess. Hemm abbuż min-nies din l-industri, saret industrija ta' traffikar tal-bnedmin. Għalek rridu naraw eżattament x'ser namlu. X'inajdu dwar il-Libja? nix interlokuturi jew dialogu għaddej mal-Libja, għallu kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni? Un hemm il-kwistjoni wkoll ta' kooperazzjoni flimkien ma' pajjiżi terzi Is-Sinjura Morgerini għajmed dan il-punt l-aħħar darba li tkellimna. Hemm miljuni ta' persuni li qegħdin jaħarbu fl-Afrika. U għalhekk aħna rridu nindirizzaw il-problema flimkien mal-pajjiżi Afrikani, mal-pajjiżi tal-Libja. rridu nandirizzaw il-kwistin ta' kif ir-refuġġati qegħdin jiġu trattati, rridu noffru possibilità ħajja aħjar fl-Afrika u anki f'pajjiżi oħrajn. Hawnhekk rridu niżviluppaw pjan wiesa anki forsi mal-imsiba tan Amerikani. Silvi Guillaume. Signora Guillaume Alessandi. Grazzi, Sir President. Mm, ser intenni ħafna minn dak li, anzi mux ser intenni dak li qalu l-kollegi tiegħi, però ser nitkellem dwar din il-proposta, lix nixtieq nagħmel suġġeriment nixtieq illi kulħadd jipparteċipa u jqis il-rwol tal-awtoritajiet lokali f'dak li qed nagħmlu. Jiena kellu l-opportunità li niltaqa' ma' numru ta' persuni interessati eh, inkluż l-Eurocities dan sabiex ifformajt l-opinjoni tiegħi. Dawn jirrappreżentaw il-ċittadini lokali Jina kont konsillira lokali sas-sena li għaddit u għalhekk naf x'inhu r-rwol li kollom l-awtoritajiet lokali fil-qasam tal-migrazzjoni u eh, l-applikazzjoni għall-azil, għawek fil-Parlament Ewropew nixtiequ approċ holistiku, għalhekk huma jridu jkunu parti mill-approċ tagħna. Naħseb illi jekk nużaw din it-tip ta' struttura Inkunu nistaw niksbu ħafna eh, vantaġġi meta nqisu it-territorju lokali u niżguraw illi l-istrutturi, l-faċilitajiet li jilqaw dawn l-applikanti tal-azil jistaw jilqawhom bl-aħjar mod. Partikolarment irridu nqisu l-integrazzjoni, l koezjoni illi huma kollha suġġetti importanti meta dawn il-ċittadini jaslu fil-bliet u l-pajjiżi tagħna rigward il-sim tal-peace, rigward il-facilitajiet ta' tri allokazzjoni u anka aċċess għall-edukazzjoni u għax-xogħol, eh, appuntu dawn il-kunsilli lokali, dawn il- l-organizzazzjonijiet lokali kolom ħafna għandhom ħafna eh, għarfin. Ridu però wkoll niġġieldu l-preġudizzju u innaqsu il-konfuzjoni illi hemm marbuta mal-kunċett tal-immigrazzjoni. Ġifieri dinja l-proposta minna naħa tiegħi illi nużaw l-esperjenza proattiva tal-istrutturi lokali. Żewġ minuti għal-ICR, is-Sur Perkel. Grazzi ħafna, Sur President. Nasab li huwa importanti ħafna illi kolna dan id-dibattitu fuq l-immigrazzjoni, però il-verità hija illi l-Unjoni eh, Ewropea, partikolarment l-Ewropa, ma tistax tissodisfa il-persuni kollha li qed jiġu lejn l-Ewropa. Nixtieq nappoġġa dak li qal dr Gonzi eh, rigward il-fatt illi rridu nitrattaw l-aspetti umanitarji marbuta ma' din il-problema. Ma dan ukoll importanti li nagħmlu distinzjoni bejn kategoriji ta' persuni li jridu jiġu fl-Ewropa u nindirizzawhom blaħjar mod possibbli. Spiss nittrattaw kif naqsmu responsabilità bejnietna, però fil-verità irridu l-ewwel qabel kollox nittrattaw l-attività kriminali li lin mill-frontieri tagħna u feħdan l-Unjoni Ewropea illi huma atti tassew oxxeni barra minn hekk irridu nittrattaw li eh, bċerta blaħjar mod possibli li dawk il-persuni li jiġu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali u rridu namlu differenza bejn dawk il-persuni li ġenwinament qed jaħarbu biex isalvaw ħajjithom li jiġifieri ir-refuġjati u nindirizzawhom bl-aktar mod sensibbli u bilanċat u fl net irridu nittrattaw lil dawk il-persuni illi sfortunatament mandomx id-dritt illi jiġu fl-Ewropa. Ma jistaqati kollom dawn id-drittijiet u sfortunatament nħoss li jridu jirritornaw mill-pajis minn fejn ġew. Sur President nixtieq ngħid li mhux qed nagħmlu biżejjed biex nitrattaw l-istati il-problema tal-ista mem ta' stati lilin mill-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet dan toħroġ b'mod ċar, pero mhux qed nagħmlu ċar biżejjed li teżisti responsabilità f'dawn il-pajjiżi. Aħna għandna ngħinuhom bla dubju, għandna ngħinuhom b'mod anka eh, bilintuhom bil-intuhom parir, però wis nibża illi l-Unjoni Ewropea ma tistax titratta din il-problema waħedha. Issa għalli FDD il-Sinjura Ferrara. Grazzi, Sur President, l-odwa tajba l-Komissarju Avramopoulos. Illum għal darba oħra tkellimna mm, dwar responsabilità tal-pajizi ta' transitu l-pajizi li jirċivu l-dawn il-persuni. Jena nixti uh, tweġiba minnaħatijak għalix dan naħar smajna proposta mill-Ministru Alfano resqa anka l-Ministru ta' Franza u ta' Spanja rigward l-involviment ta' ċerta pajizi terzi, partikolarment Tunezija u l-Eġittu rigward l il-mod kif nilqaw lil dawn il-persuni. Tkellimna dwar kim imsejja l-famuż non-paper ta' 14 il-punt illi ħallina xi ftit perplessi partikolarment rigward il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali li għandna nagħtu lil dawn l-immigranti partikolarment rigward punt partikolari li jitratta il-dwar miżuri biex Eh, nwaqfu lil dawn l-immigranti milli jiġu fl-Unjoni Ewropea. Inti qabel kont qed tgħid li l-frontieri tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu siguri iżda miftuħa. Għalhekk nitolbok tispjegalna aktar eh, x'taħseb fuq din il-proposta li ġiet preżentata lilek. Llum għal darboħra tkellimna kontra il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali u anka traffikar tal-bnedmin. Il-kollega tiegħi, Signora Spinelli, qalet illi b'mod paradossali dawn il-traffikanti tal-bnedmin et jagħmlu qed eh, jimlew ċerta lakuni li jeżistu. Għalhekk minħabba l fat li l-lum il-ġurnata hemm eh, smajna anka minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea rigward il- eh, l-emigranti eh, li kollom l sejħa blue card illi jiġifieri jistgħu jkunu ta' bonus għall-Unjoni Ewropea. Jiena nsaqsik, tista' tgħidilna xi ftit minn qabel x'ser ikunu ċerta punti eh, parti mill-agenda rigward x'ser jiġri minn dawk li jitolbu l-azil u mill-hekk imsejħa uh, young skills illi jiġifieri jixtiequ jidħlu fl-Unjoni Ewropea iżda m'għandhomx il-ħiliet meħtieġa. Grazzi ħafna nibda bis-Sinjura Mirjam Dalli pala kelima. Grazzi, Sur President. Se nkun telegrafika ħafna jiena. L-ewwel eh, punt minna ħatijaj. Jekk tassew rridu nindirizzaw din il-problema, irridu naġixxu ma' pajjiżi terzi u nibdew dialogu magħhom. Sfortunatament sal-lum naħseb illi dan huwa punt illi għadu mhux qed isir. Barra minn hekk rridu neliminaw it-traffikar tal-bnedmin għaliex mhux biss dan huwa reat uman, iżda wkoll huwa reat soċjali li jmur kontra il-valuri tana bħala Ewropej. Uh, kont kuntenta li saret referenza għal għallum u kol għalix jina Maltija u tassew aħna ninsabu bibu għadba mal-Libja u dak li ġri fil-Libja jaffetwana direttament. Traffikanti tal-bnedmin qed ikomplu jinfurzaw lill-immigranti eh, jinfurzawhom illi jitilgħu fuq id-dajes anka f'ġranet fejn ikun hemm temp ikra ħafna u kważi kważi qed eh, joqtluhom b'mod indirett. Nixtieq inkun naf x'qed tipprepara l-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Qed nitkellmu dwar is-solidarjetà eh, fil-każ ta' dawk il-pajjiżi li huma l-aktar affettwati minn din il-problema, però sfortunatament ftit u ftit wisq qed isir. U nixtieq nindirizza wkoll eh, il-kwistjoni ta' x'ħat tagħmel il-Kummissjoni sabiex aħna nesperjenzaw solidarjetà Barra minn hekk l-infrastruttura, infrastruttura xirqa hija bżonn juża u ma teżistix fl-Unjoni Ewropea għaliex dan jippermetti il refugġjati ikollhom eh, periodu eh, f'pożizzjoni komda sakemm jirġu tarnu lura lej pajjiżhom. Para minn ma nistgħux nippermettu li ċerta stati membri jirrifjutaw li jaċċettaw u li teżisti din it-tip ta' problema. Grazzi ħafna Mirjam. Eh, kollegi, jiena eh, ġejt eh, mitlub illi nħalli din il-laqa hija ħasra li jew kontradizzjoni wkoll kolli nammetti, però is-Sinjura Hormeyer qablet skont il-protokoll illi tkompli tippresjedi minn Nishtiq Nixtieq nirringrazzja ħafna li żewġ rapporters illi kienu tant preparati u l membri kollha li intervenew illi urew irwieħhom tant preparati wkoll fuq is-suġġett. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-mistiedna tagħna tal-li kontribwixxew billi uh, uh, taw l-opinjoni tagħhom. Għal darbuħar is kollegi skużawni ħafna u nirringrazzja li sinura ħolmajer tal-li qed uh, tal-li ser tkompli tippresjedi minn floki. Il-kelima li jmiss is-Sinjura Anna Gomez, jekk jogħġbok tista' tkompli. Well, I think we agree that indeed uh, the... Naħseb il-kol kem aħna naqblu illi eh, din il-pressjoni li teżisti trid tkun opportunità u mhux kriżi. Nafu illi għandna bżonn aktar uh, sim ta' peace għal settiljar mill-ġdid. Però hemm bżonn u mhux qed nagħmlu ġlida kontra it-traffikanti tal-bnedmin. Reċentament, il-direttorat eh, tal-Frontex man li qed jammetti li teżisti dil problema, però m'għandux lodot biex jagħmel dan. Hemm bżonn illi naħdmu fis-sem l-Ewropa u mhux qed naħdmu fis-sem l-Ewropa għaliex bla dubju hemm kriżi, hija kriżi umanitarja, hija kriżi politika, din dan huwa falliment, falliment għall-istati membri kollha li mhux qed jaħdmu flimkien. Ja niftakar x'ġara fl-Iraq reċentament rajna illi il- Sati membri tagħna ma kinux qed jikkoordinaw flimkien u lanqas ma għamlu dan biex jgħinu l-tfal fil-kampijiet ta' refugġati. Jekk ma jkunx hemm skejjel f'dawn il-kampijiet ta' refugġati, fil-Lebanon per eżempju, għal Tfali li jiġu missija tistaw tistgħu timmaġinaw x'ser ikunu l-effetti fuq medda twila ta' żmien. Dan ikun nuqqas, nuqqas kbir tal-politika ta' koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Libja hija l-istess sitwazzjoni serja daqsa. Mhux e, il-problema hija mhux dak li għamilna, iżda li ma milniex, eżempju, fil-każ tal-SSR. U għalhekk dan wasal sabiex it-terroristi komplu jaġixxu. Jiena napoġġa da kollu li għal il-Prim Ministru Gonzi. Hemm bżonn ta' direzzjoni politika, hemm bżonn ta' approċċ holistiku. L-aġenziji jridu jkunu involuti f'dan kollu. Dawn mhumiex involuti lanqas biss għandhom mandat sabiex jagħmlu hekk. Hemm bżonn li nsalvu l-ħajjiet mhux biss tal-migranti u tar-refuġjati, iżda anke ta' ċittadini tagħna illi qed jiġu medda bil-problema ta' terrorizmu. Grazzi ħafna. Nitlob li kollegi sabiex iżommu mal-minuta u nofs. Inkella musser kolna bizet ħin għal kulħadd. is Nidin. Grazzi ħafna. Nifhem illi dan mhux iż-żmien illi nagħmel mistoqsijiet u għalhekk mhux sar nagħmel mistoqsijiet, però nixtieq nagħmel xi ftit kummenti fuq il-frontieri tal-art tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi hemm eżempju ċar f'pajjiżi l-Ungerija fejn għandna regola ġdida għall-migrazzjoni fejn kunem um, l-immigranti li jaqsmu l-frontieri tagħna biex jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Din is-sitwazzjoni hija serja ħafna huma migranti li ġejjin mis-Somalja, mill-Afganistan, mill-Pakistan. Ovvjament huma ma jistgħux jiksbu viża biex jidħlu fil-pajjiżi Schengen jew inkella l-Ewropa. Però mill-banda l-oħra rridu nifmu illi ħafna gvernijiet fl ma jisegwux mal-politika ta' immigrazzjoni tal-Unjoni Ewropea, anzi jisegwu ma' politika ristretta ħafna. Għalek u importanti illi konna diskussjoni b'saħħita sabiex intemmu il-kwistjoni tal-immigrazzjoni legali u illegali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi tal-li kont zamej daqsek fil-qosor. Issa nadil kelma li Sinjora Ċiniki Grazzi, grazzi, Signora President, nirringrazzja lil kull minn intervjena. Jina nixtieq nerġa' lura għal figuri, għaliex il-figuri juruna kemmi kbira il-problema. al fuq minn 5,000 persuna li wassu fil-kosta ġew salvati fisqalija fil-ġranet li għaddew. Il-biraħ dis mitu disa persuni li l-in mill-xtut tal libija 1200 persuna huma mistennijin li jaslu fil-port ta' Palermo. Din mhix emerġenza, huwa ta' sew eżodu tal-massa illi aħna rridu nindirizzaw, u rridu nindirizzaw bħala Unjoni Ewropea. Jiena s-sena il-ġimma li għaddit kont fisqallija u zort ċentru tal-ewwel er, tal-ewwel eh, akkoljenza ġewwa Katania. Eh, Barra minnek mort ukoll fuq eh, il-bastimenti ta' Triton kif ukoll mort fixtut ta' Pozzallo kif ukoll ta', ta Katania. Din kienet esperjenza importanti ħafna u li uritni x'inhuma l-problemi konkreti illi jiltaqgħu magħhom ta' ta' kuljum dawk li operaw f'dan il-qasam, partikolarment fil-ħinijiet tal izbark illi jiġru fuq il-kosti tagħna. Dan ippermetti li li nifem tassew kemm huwa importanti li l-Unjoni Ewropea taffaċċa din il-problema permezz ta' politika komuni għabbasi ta' solidarjetà dan is suġġett Sfortunatament il-ħin li għandi dispożizzjoni tiegħi huwa ftit ħafna għalhekk uh, nissieħeb ma' dak li qalet Silvi illi appuntu nżuru dawn l-istrutturi lokali biex naraw f'termini konkreti x'issi x'ifissru x'inhuma dawn l-interventi li jsiru. U aħna għandna fiduċa fl-aġenda li l-Kummissarju tkellem dwar dwara, però nittamaw illi l-interventi jkunu interventi f'waqthom għandkom. Grazzi ħafna, tkellim għal miss. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-ġimgħa li għaddiet jiena żort l-Italja, partikolarment il-postijiet li diġà smajna dwarhom. Jiena mħasba ħafna fuq dak li ġara u mħasba iktar u iktar issa illi tlaqt minn dan il-post. Għaliex naf li m'hemmx biżejjed rizorsi sabiex nagħmlu tajjeb għal dawn il-persuni li qed jaslu f'dawn il-postijiet. Li nibża huwa illi eh, nibża dwar il-futur ta' dawn il personi li l-om eh, diversi, diversi snin f'dawn il-pajjiżi. Nafu illi hemm eh, nafu li l-persuni eventualment meta jiskadilhom il-permess ikunu jistaw eh, jitilqu minn dawn iċ-ċentru jerġgħu japplikaw għall ażil U għalhekk il-punt tiegħi huwa dan. Ejja neliminaw din il-politika komuni għaliex l-istati membri għandhom ikollhom il-possibilità li huma jorganizzaw l-politika ta' ażil tagħhom nazzjonali. Eh, Frontex, Frontex, xinu ma dawn? Dawn huma gwardjani tal-kosta ma naħsibx li huwa l-każ. Lista nitkellem ħafna dwar dan is-suġġett, però żewġ mistoqsijiet minn aħat tiegħi l-ewwel, kummissarju. Kif taħseb illi nistaw nifinanzjaw dan il-proġett. Kulħadd għandu jħallas l-istess ammont, u mbagħad mistoqsi oħra għal Dr. Gonzi. Jiena żort sqalija u intqaluli illi xi ħaġa trid issir. B'mod partikolari rigward il-situazzjoni li teżisti fil-Libja. Tassew nixtieq mistoqsa, tweġiba fuq dan. Grazzi, is-Sinjura Maja. Grazzi eluf eh, ta' immigranti qed jaslu fil-xtut tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi ma nistawx naħarbu mill-fatt illi huma jixir ilom assistenza. Għawak mhux qed nitkellem biss fisem partit politiku, qed nitkellem fissem iċ-ċittadini. Il-kummissarju, il-kummissarju tkellem dwar il-staġun migratorju biex nejtek. X'nistgħu nagħmlu dwar l-immigrazzjoni illegali? Issa l-approċċ holistiku dan x'ifisser tassew dan ifisser illi ser jgħin il-problema jew ser ikompli jaggrava il-problema. Nafu illi Fl-Italja 89% tal-fondi jintużaw għal operazzjoni ta' salvataċ fil-kas ta' persuni illi ta' bastimenti li kunu qed jerqu. Għawak irridu nġildu kontra din il-problema taħsbux illi hemm obbligu illi niprofdu għajnuna f'każ ta' salvataġġ aħna konna fl-Italja fil-ġimgħa li għaddiet. L-Italja għandha interpretazzjoni ristretta ħafna ta' xini emerġenza. Walek naħseb il hemm bżonn inkunu nafu xini l-interpretazzjoni ta' Malta tal-situazzjoni ta' emerġenza. Il-kummissarju kif għattilkom ma mux ser wieġeb mistoqsijiet għaliex l-istrateġija l-agenda ser tiġi prezentata f'Mejju. Eh, Pero, naddil kalma sal-issur Chrysophonis. Grazzi. Il-kwistjoni tal-migrazzjoni turi b'mod karatteristiku in-nuqqas tal-identità kollettiva tal-Unjoni Ewropea u s-solidarjetà bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Il-verità hija illi min ikun qed fittex l-azil u l-immigranti qed u jkunu jixtiequ imorru lejn it-tramuntana tal-Unjoni Ewropea fejn jisibu aktar opportunitajiet ta' xogħol illi ma jistgħux jisibu fl-istati membri tal-Mediterran illi qed isofru mill-austerità u mir-reċessjoni. Madana kollu regoli bażiċi stipulati fl-ekim sejja regolament Dublin 2 jikkonfinaw dawn il-persuni fil- l-istati membri fejn l-ewwel li jaslu u għalhekk jitrasferixxu il-problema ta' migrazzjoni fuq il- l-ispallejn ta' dawn l-istati membri, pero sfortunatament l-ispallejn ta' dawn l-istati membri mumiex daqsek b'saħħithom. Per eżempju, il-Greċċa bħalissa deha mill-aktar problemi finanzjarji serji u għalhekk ma tistax tagħmel tajjeb għal dawn il-persuni li qed jidħlu mill-frontieri tagħha ma' Turkija u għalhekk instabet ħatja tal-fatt li qed tikser u tmur kontra id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkompri tinħeba wara supaja. Dak li hemm tassew bżonn mumiex emendi parzjali, iżda rridu neqilbu ta' taħt fuq ir-regolament Dublin 2 il-peace irrit inqasam mill-istati membri kollha għabbażi tal- GDP tagħhom kif ukoll tal-popolazzjoni tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pire. Grazzi, Signora President. Mela, kelli mistoqsijiet, pero la ma nistax nagħmel mistoqsijiet ser nagħmilhom forma ta' dikjarazzjonijiet. Meta nisma' l-Kummissarju jitkellem dwar kooperazzjoni bejn il-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea rigward traffikar l-kwart il-ġlida kontra traffikar tal-bnedmin. E, eh, eh, nifmu, nifmu, pero xejn ma smajt rigward l-operazzjoni ta' tfittxija u salvataċ. Nittama illi it-tfittxija u salvataċ jaqaf l-istess kategorija. L-istess meta jkunem uh, eh, il-sim tal pisp attualment ħames stati membri jridu jagħmlu tajja pal 75% tal-persuni li jaslu fil-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm il setti mill-ġdid skont il-UNHCR nafu li rridu nħorġu l refuġjati mill-kampijiet ta' refuġjati. Iżda nofs l-istati membri biss qed jagħmlu dan għabbażi volontarja. Nispera li l-Kummissjoni tagħmel Eh, l-almu tagħha ta' sabiex tagħmilha obbligu għall-istati membri illi jaqsmu bejnietom dan il-peace. Kummenti ieħor li diġà irridu rridu nqisu solidarjetà, solidarjetà fis-soċjetajiet tagħna, nittama li ssir distinzjoni bejn dawk l-immigranti illegali illi jaslu fostna illi huma refugġati u dawk illi huma emigranti ekonomiċi Naħseb li hemm bżonn ta' politika ta' ritorn li, taħdem tajjeb. Dawk il-persuni li applikaw għal refugġjat u illi ma, ma kisbux dan l-istatus ta' refugġjati irrid irridu nindirizzaw is-sitwazzjoni tagħhom. Grazzi ħafna is-sur Fukt. Grazzi ħafna, Sinjora President. Is-sitwazzjoni hija bewet ieħor kif ser ngħid issa, dejjem nitkellmu fuq kem eh, kemm nistgħu naċċettaw minn dawn l-immigranti, smajt li hemm bżonn ta' approċċ holistiku li huwa sostenibbli sabiex nitrattaw din il-problema tal-migrazzjoni. Wieħed mill-erba' pilastri kien appuntu il-politika tar-ritorn illi il-biraħ tkellimna dwaru. Fil-Ġermanja hemm 600,000 talba għal azil illi ġew irrifjutati. Ma nafx il-figura l-Ewropa, m'għandix dubju illi hija il fuq bi miljun. Għalhekk nixtieq nissuġġerixxi illi jekk dan il-pilastru jiġi rispettat ser ikollna nibbatu miljun persuna lura. U hemm il-kwistjoni ta' persuni ġodda fl-Ewropa dawn il-persuni jridu jkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna kif qal Dr. Gonzi, però nifhem li l-persuni għandhom dritt għal dar, id-dar għandhom dritt għalija fil-post fejn huma twildu. Għaliex ejja għaliex allura ma nittrattawx il-problema illi jeżistu fil- pajis tagħhom, għaliex ma ngħinuhomx sabiex jisibu xogħol f'pajjiżhom. dinija Dan huwa parti mid-dimensjoni u mill-approċ holistiku li tant nixtiequ, is-Sur Weidenheiser. Grazzi, Signora President. Ħafna aspetti ġew trattati, però naħseb li rridu nqisu ukoll il-fatt illi hemm bżonn nittrattaw in-nuqqasijiet tal-politika Ewropea f'dan il-kuntest. Ħafna affarijiet qed jiġru għaliex sfortunatament qed nonqsu aħna fl-Ewropa. Hemm nuqqasijiet tal-politika ta' kummerċ tagħna pereżempju. Qed nitfgħu ħafna pressjoni fuq il-flussi migratorji. U eh, hemm ukoll problema tal-fatt li m'hemmx biżejjed riżorsi disponibbli f'ċerta riżorsi. Jiena żort l-Iraq eh, u l-Lebanon ukoll u rajt bajnejha stess kif jekk għandek 4 miljun Lebanis li qed jirċievu 1.2 miljun refuġġat eh, di huma mhumiex lesti li jaffaċċaw din il-problema. Irridu nindirizzaw dan. 23 miljun euro ġi eh, tpoġġa għad dispożizzjoni tal-problema tas sirja 60 miljun għal kwistjoni ta' l-Iraq. Din ukoll hija kwistjoni illi rridu nittrattaw Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura Past. Jag har förstått att Europol och kommissionen har inlett ett arbete. Grazzi. Et nifhem li l-Europol u l kummissjoni bdew jaħdmu biex jiġġieldu dak li huwa magħruf bħala immigrazzjoni illegali billi jiġġieldu traffikar tal-bnedmin. Issa, ċertament, naqbel, irridu niġġieldu traffikar tal-bnedmin. Iżda, l nwaqfu l-persuni mill-li jitlu fl-Unjoni Ewropea meta dawn qed jaħarbu għal ħajjithom qegħdin jaħarbu mill-gwerer, din hija kwistjoni oħra. L-Kummissjoni qed tieħu inizjattivi biex tiġġieled situazzjoni fejn il-persuni qed ifittxu l-protezzjoni. Jiena naħseb li dan mhuwiex svilupp tajjeb Għedin naħdmu biex nipruvaw nisviluppaw id-demokrazija u drittijiet umani lil l-in mill-Unjoni Ewropea u naħseb biex nġildu il traffikar ta' bnedmin irridu nikkonċentraw l-isforzi tagħna fuq kanali legali billi nikkooperaw ma' pajjiżi terzi. biex ikonna viżjoni għal proċeduri għal biex wieħed isegwi biex jidħol fl-Unjoni Ewropea. Irridu wkoll naraw illi id-drittijiet tal ażil ukoll jiġu rispettati. Kif nistgħu nirreferu għall immigranti illegali? Meta qed nirreferu għal persuni li qed ifittxu l-ażil. Jiena naħseb illi dawn mhumiex il-kliem adattati. Irridu u kol naħsbu fil-impressjoni li nixtiequ noħolqu dawn il-persuni huma problema jew il-politika trid tinbidel. Idu politika l-Unjoni Ewropea u dina jaxa ġordu naħsbu dwarha. Tiri Mirdelhavet, yes, eh, Mirdelhavet. Naħseb dan ikun f'interess għall unjoni Ewropea kollha kemm mhux għal Malta biss. Mill-Mediterran għanna informazzjoni dwar l-rifugġati illi edin imorru mis-Sirja l-Bulgarija u merdux jiċċaqalqu minn fejn edin e, jiexu minħabba l-sfidi li huma jridu jindirizzaw. L-Onorevoli Bjorg. Jiena xtaqt u kol intenni xi punti illi il-kollegi referaw għalihom u jiena imħabsba uh, palma semmit il-kollega post. ċanna eh, olistiku dwar il-politika ta' ritorn u anki illi aħna inħarsu l-frontieri u li natu għajnuna li pajsi terzi. Irridu imbidlu l-attitudni tagħna f'dan il kustjonijiet irridu nsaqsu li nfusna Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel biex nieħdu responsabilità. Sitwazzjoni fejn aħna għandna fil-viċinat aħna m'għandniex eluf iżda miljuni ta' persuni li qegħdin jaħarbu u jfittxu il-protezzjoni għaliex jekk insaqsu il-mistoqsijiet il-ħżiena jkollna tweġibiet il ħżina u hekk qed jiġri fil-fatt. Allura, kif nistgħu insalvaw il-bnedmin fil-Mediterran? Din hija l-ewwel priorità għalina kif nistaw eh, dejjem eh, nħadnu il drittijiet umani tal-migranti dawn qed jippruvaw jiġu lejn l-Unjoni Ewropea u kif nistgħu nappoġġaw l-Istati membri l-kol kemm aħna biex huma jieħdu responsabiltajiet ikbar. Ma nistawx najdu le, l-ewwel nindirizzaw it-traffikar, le, l-ewwel nindirizzaw is-salvataġġ tal-persuni fil-Mediterran u dana kollu ma jistax jimbena fuq Frontex, fuq il metsan San Frontier lanqas. Mux xaħġa ħaġa serja din. Il-Frontex hija aġenzija ta' sorveljanza tal-frontieri. Irid ikun hemm ambizzjoni oħra fost l-Istati membri. U rridu wkoll nifqu bl-outsourcing tar responsabiltajiet tagħna għar-refuġati u l-migranti l-iżviluppi li naraw eh, ta' persuni refuġati li jaslu f'pajjiżi terzi mhix ħaġa aċċettabbli Malar malar xtaqt najtu kol irridu nirrevedu u kol Dublin għalix eh, dan il-regolament u kol għet ikun tostaklu għad-drittijiet tal-migranti. Grazz ma tanċanna ħina dispozzjoni tana, mela il-kollega li miss. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju, pala persuna mill-Bulgarija, dan is-suġġett huwa ta' sew importanti, il-Bulgarija kif tafu, huwa eh, għandu frontiera esterna għalli xaħna edin eh, rip il-Turkija u aħna għanna u kol pressjoni kbira mtaw l-axar snin minħabba il-konflitt fl-Iraq u għanki fis-Sirja. Il-Bulgarija tilqa eluf ta' refuġati aħna nilqaw dawn il-persuni u namlu l-almutana biex nejnu il-refuġati f'tali situazzjoni fl-istess waqt ma nistawx nindirizzaw weħedna dan l-influss ta' migranti. Bekk aħna nitolbu għal aktar solidarjetà mal istati membri illi huma fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Evidenza ċara ta' solidarjetà tkun il-ħolqien ta' sistema ta' ridistribuzzjoni ta' refugjati fl-Unjoni Ewropea bbażi ta' indikaturi pal GDP, etc. L-agenda l-ġdida l-migrazzjoni tinkludi proposta għal ħol intatali tali skema ta' redistribuzzjoni jew kwoti għal rifuġati apparti eh, situazzjoni ta' Frontex, il-Bahar l-Iswed ukoll dejjem aktar u aktar tisir rotta alternattiva traffikar ta' migranti illegali u refuġati. X'miżuri se tieħdu sabiex twaqfu tali xejra. Grazzi ħafna il-Kummissarju issa fidejk sabiex tagħti taqsira tal-punti l-aktar importanti ta' din id-diskussjoni. Jekk jogħġbok. Mela, l-ewwel net nindirizza l-kollegi tiegħi u xtaqt ngħid illi li kiku nista' inwieġeb f'ħames minuti dak illi oħrajn kellhom ħames snin biex iwieġbu, ċertament <laughs> kien ikonna tweġbiet faċli. F'dawn nifsit ftit li li din il-pożizzjoni, jiena xbdejt nara l-kwistjoni b'mod differenti wkoll. U għallar, proposti tiegħi għall komissjoni u d-dibattitu tiegħi e, hija xi ħaġa li titissir fuq bażi ċertament realistika. Iżda dak huwa dak illi jaqadna fl-ħar mill-ħar din il-kamra jiġifieri ir-rispett lejn prinċipji fundamentali, bażiċi, brabta maċ ċivilizzazzjoni tagħna. Id-dibattitu kollu kemmu mhux qed iseħħ għaliex eh, sar eh, ċertament wasal fuqtu ilu li kien ippjanat dan id-dibattitu iżda l-iżviluppi jagħmlu kwistjoni problema akuta. Il-Kummissjoni ħejjiet ruħa minn qabel U dan il-Kumitat Libe kien hemm ukoll opportunità fi Strasburgu eh, li tisimaw illi aħna qegħdin inħejju l-aġenda l-ġdida tagħna, l-aġenda għall-migrazzjoni. X'inhi hija d-differenza meta nqablu mal-politika li kellna qabel? Mela, dak li jintom kemm il-darba semmejtu, eh, juri illi għanna approċċi aktar olistiku biex indirizzaw tali problema. L-avvenimenti drammatiċi ta' dawn l-aħħar kif semmejt, Jamlu l kustjoni issa aktar uġenti, iżda dana ma jimponix id-dibattitu. Iżda dana jfisser li għanna kontinuazzjoni ta' kooperazzjoni li bdiet erba' xurilu fl-aħħar sal-aħħar ta' Mejju se jkollna l-adozzjoni tal-aġenda il ġdida u l-aġenda mbagħad tiġi diskussa fil-Kunsill u taqbad id-direzzjoni tagħha biex bekk nkunu nistgħu nadottaw fl-Ewropa politika aktar kompleta xi ħaġa li trid tiġi jew għandha tiġi adottata mill-istati membri għax huma jkunu mbagħad responsabbli għat-twettiq tal-proġett. Is-solidarjetà, ir-responsabilità, il-valuri umanitarji, dawn huma l-prinċipji, iżda mbagħad hemm l-aspett tar-realtà wkoll. Ir-realtà ta' kontinent sħiħ tal-Ewropa li wkoll issa t-tixieħu għallura kullħat irti kontribuċi għat kabbir u l-progress tal-Europa. Minnis nitolad fil-dettall għalix eh, kienna ħafna mistoqsijiet, iżda nirringrazzjakom għalix issa tfajtu ħafna dawl fuq diversi elementi u issa bħala kommissjoni qegħdin iddiskutu eh, l-aħħar proposti tagħna. Bekk nżid punt hawnhekk. M'hemmx differenzi fih dan il-Kummissjoni Ewropea għaliex il-Kummissjoni Ewropea għandha prioritajiet tagħha. Nafu r-ruoli tagħna x'inhuma, iva ġejjin minn pajjiżi differenti. Kull pajjiż għandu uh, l-esperjenzi differenti tiegħu brabta mal-migrazzjoni, iżda l-missjoni tagħna hija li nanalizzaw is-sitwazzjoni u sabiex ikonna termini għal politika Ewropea. Dana se jseħ kif semmejt sal-aħħar ta' Mejju. U Wieħed mill-laqat eh, tagħna fil-ġejjin Strasburgu jew hawnhekk se nwieġeb fid-dettall għal punti kollha illi smajna hawnhekk illum. U jiena minn naħa tiegħi se nistudja dak li smajt biex nagħtikom tweġibiet. Bekk nistenna bil-ħeqra l-kontribuzzjonijiet tagħkom, l-għajnuna tagħkom. Il-Parlament għandu rwol importanti ħafna hawnhekk xi wetta flimkien mal-Kunsill ċertament, iżda x'inhi d-differenza meta nqablu mal-passat. Issa il-Kummissjoni ddeċidiet. il li kolla rwol ewlini biex nindirizzaw din il-problema. Jiena m'għandix dubju illi meta jasal il-waqt, u ċertament intom se tivvalutaw il-politika tagħna u l-proposta politika tagħna, aħna se nkunu minna progress. L-immigrazzjoni et problema enormi d-dajmna u allura bħala Ewropa u allura irridu nadottaw politika komuni biex nindirizzaw problema bħal din. Minn punt personali nixtieq najt illi għandna deficits u lakuni kbar ħafna irridu naraw x'nistgħu nagħmlu biex nelbu dan l-ostaklu biex inħadnu il-valuri tagħna l l-bażi tal-Ewropa tagħna. U fl-aħħar staqt ngħid iva. Il-partiċipazzjoni ta' pajjiżi terzi xi ħaġa bżonn juża bekk matul dan iż-żmien jiena għamilt kemm il-żjara, rappreżentajt dejjem l-Ewropa u provajt naddi l-messaġġ li pajjiżi terzi x'inhu ma' responsabiltajiet ma' Sinjora Mogherini u mal-Ministri Barranin għal affarijiet Barranin u anki il-ministri eh, l-oħra konċernati aħna nikoperaw magħhom u anki eh, namlu kuntatt ma' dawk il-pajjiżi li direttament jew indirettament din jindirizzaw il-problema tal-migrazzjoni u anki jem il-pajjiżi ta' transitu ta' oriġini jew ta' destinazzjoni u aħna fi fatt iltqajna f'Ruma u kellna diskussjoni miftuħa u dinja diskussjoni li se tissokta bekk aħna se nippruvaw nindirizzaw il-problema umanitarja u nindirizzaw milleru il-fenomenu ta' din l-industrija ġdida kriminali li ġiet maħluqa. Organizzata ħafna din, meta nqablu mal-istati membru ma ħafna iktar organizzati fil-fatt u qed nirreferi ovvjament għat traffikanti tal-bnedmin u tal-migranti. Grazzi għal kooperazzjoni tagħkom, jiena nħoss li jiena kollega tagħkom Jiena eh, nħossni parti eh, part dan il-komitat li kien il-komitat tiegħi fil-Parlament. Grazzi għall-kooperazzjoni tagħkom u għall-għenjuna tagħkom. Tiddejqux tikkuntattjawni jekk tħossu li jintom tistaw twaslu messaġġ li jista' jgħinna. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Grazzi lil kulħadd għal eh, dan smiħ eċċellenti għal ħidma tagħkom. Dr. Gonzi, ma tajtekx il-kelma, iżda xtaqt nirringrazzjak ħafna tal-li inti attendejt il-lum u fissirt inna il-difikultajiet illi il-tqajt maħħom. Grazzi l-membri kolla ta' dan il-komitat u grazzi l-kommissarju ħat ħafna pjaċir nisma l-kommenti tijaw tal-eluq u jina u koll nistenna bil-ħerqa l-kustjonijiet eh, u s-suġġerimenti illi huwa semma. Dan huwa punt ta' interess kbira ċittadini tagħna u allura grazzi tal-li tajtuna din l-opportunità. Ich darf äh, nochmal die Ratspräsidentin. Grazie. Forsi il-rappresentanza tal-Kunsill Tixtieq u kol tala laqa. Iva, grazzi, kienem ħafna kwistjonijiet illi tqajmu, ħatna ħafna ħafna punti malajr malajr. Xtaqt insemmi erba punti. L-ewwel ħafna eh, minkom semmew il-bżon possibbli għal toroq ġodda legali u allura dawn it-toroq ġodda legali għal vjaġġar lejn Ewropea irridu mfasla bċertu reqqa u anke analizzati bċertu reqqa għaliex mhux biss irridu nagħtu opportunitajiet legali iżda wkoll irridu noqdu ħafna attenti fis-sens illi neħtieġu nevitaw spettattivi folot għal ċittadini li ġej minn pajjiżi terzi. Iżda wkoll irridu noqogħdu ħafna attenti biex eh, nevitaw abbuż ta' reġimi legali eżistenti. Bekk dawn il-proposti il-ġodda irridu dejjem noqdu ħafna attenti biex ma nabbużawx dawk li diġa jeżistu. Ħafna eh, minnkom ukoll semmew missjoni ta' Frontex u kif tafu l-Unja Ewropea eh, użat il-missjoni Triton fil-Mediterran blan illi konna s-sorvaljanza tal-frontieri esterni iżda skont obbligi internazzjonali il-rizorsi tal-operazzjoni jistaw jintużaw meta jkun hemm sitwazzjoni ta' emerġenza. U fil-fatt jagħmlu din il-ħidma meta jkun hemm il-bżonn. Fuq livell tal-Unjoni Ewropea hemm rizorsi oħra finanzjarji għal Frontex u l-operazzjoni Triton ukoll hija xi ħaġa li ġiet estiża. Ħafna minnkom ukoll saqsew dwar dan l-approċċ olistiku xirdu nfissru bih. Punt ieħor nista' nsemmi huwa li diffiċli nimmaġinaw diskussjoni lejn approċċ olistiku lejn il-migrazzjoni mingħajr ma niftakru fil-bżonn ta' għarfien aħjar biex ikonna tolleranza brabta mal-migranti u anki brabta mal-politika tal-immigrazzjoni. Fl-aħħar mhux l-inqas l-irwol tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Dan huwa punt li ma rridux ninsuh u fuq żmien qasir neħtieġu nagħmlu ħafna biex nindirizzaw l-isfidi qudiemna biex insibu soluzzjonijiet u azzjonijiet. Iżda fuq żmien itwal imbagħad hemm rwol essenzjali ta' l-iżvilupp ta' linji ta' politika. Allura rridu naqblu dwar l-iżviluppi għal-ġejjieni eh, brabta ma' dawn il-linji ta' politika biex ngħinu dawn il-pajjiżi terzi u ninvolvuhom fis-soluzzjoni ta' situazzjoni li rridu nindirizzaw. Mela, biex nikkonkludi, il-konklużjoni tal-Konsilju fokaw fuq punti speċifiċi u tlet punti ewlenin minn dawn il-konklużjonijiet huma l-ewwel il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, mbagħad tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni Ewropea fil-frontieri u mbagħad implementazzjoni aħjar ta' akkiż esistenti. Bekk, naċċertakom illi pala il-Presidenza l-Latvija u pala tmexxija tal-Kunsill qed tindirizza il-punt għal migrazzjoni u punt eh, fuq l-agenda tagħna u se nissuktaw bid-diskussjonijiet u se nkomplu nagħmlu monitoraġġ dwar kif nistgħu insibu soluzzjonijiet aħjar għal sitwazzjonijiet estremi u l-sfidi kbar li qegħdin indirizzaw. Grazzi ħafna nistenna bil-ħerqa għal kooperazzjoni bejnietna dwar din il-kwistjoni fil-kummenti ta'kom. Grazzi ħafna. Lisandra, herzlichen Dank, ein herzliches Dankeschön an die Dolmetscher, dass Sie noch äh, vier Minuten. Grazie ħafna, grazie ħafna tassew il-President ġentilment ringrazzja l-interpreti tal-li eh, zammew għabbaqa eh, għallaqa. U grazzi ħafna l-partiċipanti kollha hawnhekk u nawguralkom l-ikla tajba.